Ladies and gentlemen, please. Signori, jekk joġobkom sibu postkom, ħalli nibdew mill-ewwel. Għax saru sitta u nofs. In the European Union. Fl-Unjoni Ewropea fil-biċċa kbira tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea is-sitta nofs ukoll. Aħna nibdew dan is-smieħ pubbliku tal-sur kummissarju innominat Gunther Oettinger għal l-ekonomija digitali u s-soċjetà li huwa palissa viċi President tal-Kummissjoni Ewropea responsabbli għal settur tal-enerġija. Merħba lil kummissarju nominat u merħba u koll lilkom il-koll prezenti għawnek f'din is-sala u għasmiħ pubbliku, rappresentanti tal-industrija, uh, eh, NGOs, ġurnalisti. Grazzi tal-li ġejtu għaliex huwa importanti ferm illi ħafna nies ikunu jistgħu isegwu dan ismiħ tal-komissarju nominat. Infakkarkom illi id-dibattitu se jkun streamed live fuq is-sit tal-internet tal-Parlament Ewropew u merħba u koll lil daw koll li qed segwuna permezz tal-internet. Ftit informazzjoni fil-bidu aħna komitati konġunti, ġifiri l-industrija, ir-riċerka u l-enerġija, il-koll fl-imkien, umbat ukoll il-kultura u l-edukazzjoni Is-sur Vice President eh, Ettinger huwa familjari ħafna mal-komitati kollha imma il-Kumitat tal-Kultura huwa forsi element ġdid fil-ħajja tiegħu ta' kummissarju. Irrid ngħid ukoll li hawnhekk fis-sala għaw rappresentanti ta' tliet kumitati oħra Imko, Ġuri u Libe li huma imsejħin kumitati assoċjati għallek meħbar il-membri tal-komitati kolla. U u koll meħba l-kollegi minn komitati oħrajn għalix dawn l-ismi huwa miftuħ għal membri kolla tal-Parlament Ewropew. Il- il-komitat tijaj huwa responsabli għal network servizzi, networks trans europej komunikazzjoni, servizzi u kollox jaqa taħt il-portafol tal-komissarju nominat. Ħan fakkarkom fuq punti importanti ferm għal dawn it-tletzijat li ġejjin. It-tweġibiet nismawom wara l-introduzzjoni. Il, il, il-komitat huwa ikkwalifikat biex ikun membru tal-kulleġġ Umbat u ikkwalifikat biex iwetta il-dmirijiet illi u responsabiltajiet li se jaqgħu fil-portafol tiegħu. Intom il-koll membri tal-Parlament Ewropew għandkom erba dokumenti li rċevejtuhom qabel is-smieħ. Għandkom il-litra eh, tas Sur Ettinger, il-CV tijaw, il-dikjerazzjoni tal-interessi finanzjarji tijaw, flimkien mal-evaluazzjoni tal-komitat ġuri, il-kollegi tana mill-komitat ġuri evalwaw il-dikjerazzjoni tal-interessi finanzjarji tijaw u it-tweġibiet għal-mistoqsijiet bil-miktub maqlubin bil-lingwi kolla uffiċjali tal-Unjoni Ewropea. Għalek eh, kem tweġibiet għal sitt mistoqsijiet b'kollox Issa, kif se naħdmu illum? L-ewel net, stqarrija ta' introduzzjoni ta' mhux aktar minn 15 il-minuta mill-sur kummissarju nominat. Umbat ikollu kol 5 minuti oħra fl-axħar ta' dan ismiħ biex jikkonkludi umbat kif ġiddeċis mill-konferenza tal-presidenzi wara l-introduzzjoni tal-kummissarju nominat se jkunem ħin għal 45 mistoqsija minant il-membri tal-Parlament Ewropew. Aħna għanna ħin allokat tlet sijat u il-kol kemm aħna responsabli biex nsegwu unżommu mal-ħin. Kull mistoqsija ma tistax iddum iktar minn minuta jiddispjaċini. Se nibqa' nfakkarkom imma issa diġà tafu illi għal mistoqsijiet għandkom minuta kull wieħed u il-komissarju nominati kollu żewġ minuti biex iwieġeb. Irrid narrafkom ukoll illi l-ewwel round ta' mistoqsijiet se jsir mir-rappreżentanti ta' gruppi politiċi. Umbat, il-dibattitu tana isir b'mod illi naħdmu s-soltu fil-plenarja regola tal-proċedura numru 162. U l-aħħar punt ta' informazzjoni jekk intom tamlu mistoqsija tridu titkellmu bil-mod sabiex l-interpreti jifmukom u jkunu jistaw jinterpretaw il-mistoqsijiet ta'kom b'mod preċis għal daqsant u rakkomandat illi titkellmu bil-mod biex ma jkonniex problemi bit-traduzzjonijiet. Mela, dik kienet l-iktar informazzjoni importanti li rrit naqsam ma'kom se jkonna dibattitu skont il-prinċipju tal-ping pong iġifiri mistoqsija u tweġiba. Jena kontent ħafna illi lum jgħad bil-edha maġemp il-Sinjura Silvia Costa li hija il-President tal-Kumitat tal-Kultura u l-Informazzjoni li edha hawnhekk mana. Jena Silvia nixtieq illi nistidnek ta' xi kummenti tal-ftuħ. Grazzi Sur Buzek jiena nipreferi nitkellem bit-Taljan anki biex ikonna ftit diversità lingwistika. Anki jiena nishtiq nati meħba lil Sur Ettinger, Kummissarju nominat għall-Ekonomija Soċjetà Digitali, il-Kummissarju tal-Kultura l-Edukazzjoni kompetenti anke f'dak li rigwarda politika audiovisiva tal-medja u aspetti kulturali u edukattivi tas-soċjetà tal-informazzjoni li huma parti importanti tal-portafol tiegħu Aħna u ħafna nisimaw inti kif beħsibek tiffaċċa l-sfida digitali b'mod partikolari b'referenza l-ispeċifiċitajiet tal-kontenut eh, kulturali audiovisivi uh, online. Alina huwa importanti li nigarantixxu l-ekwilibru u sinerġiji bejn interessi kummerċali u ekonomiċi ġifiri sfidi produttivi mill-banda l-oħra aspetti kulturali u edukattivi. Il-firda eh, ċara illi uh, għamel il-sur Juncker mill-programm Europa Kreativa zewċ, jġifiri l-qasama bejn zewċ kommissarji mandiex tnaqqas l-approċ holistiku mill-politika kulturali u audiovisiva fl-Europa u laqqas toħloq problemi operativi jew budgetari għal daw kollha li huma involuti jina nittama illi dan is-smieħ se jiċċara ħafna kwistjonijiet sensittivi li għadhom pendenti propju minħabba l-ħtieġa illi Eh, teżisti minħabba l-operaturi over the top illi ikunem kondizjonijiet indaqs għall-investimenti għall-operaturi ġodda u tradizjonali favur il-produzzjoni e distribuzzjoni ta' prodotti kulturali u audiovisivi. Jena nirringrazzja l-kollega Buzek tal-li eh, femu kemmu E, e, importanti dan ismiħ konġunt biex aħna nuru il żewġ suġġetti huma importanti ferm u ta' importanta indaqs fil-portafol tal-Kummissarju nominat Ettinger. Grazzi ħafna, Signora Costa, Signora President tal-Kumitat tal-Kultura, se tmexxi it-tieni parti tal-laqatana, jiġifieri mit-tminja il-qoddim Issa nibdew il debattitu tana, nista' ngħidilkom li bdejna propju fil-ħin. Eccellenti, issa nagħti l-possibilità lill-Kummissarju nominat biex jiftaħ dan id debattitu kummissarju nominat għall-ekonomija digitali u s soċjetà Sur Gunther Ettinger ek joġbo. Verehrte Frau Vorsitzende Costa, lieber Herr Signora President Costa, Sur President Buzek, onorevoli membri tal-Parlament Ewropew, Signori. Nishtiq nirringrazzjakom eh, tal-li tajtuni din l-opportunità illi nitkellem ma'kom. Pala kommissarju nominat fil-Kommissjoni tal-Jean-Claude Juncker biex navvanza l-agenda digitali għabbażi tal-ħidma tal-predeċessur tiegħi Nelly Cruz u l-predeċessuri tagħha. Il-politika digitali saret punt kruċali mill-ħidma fil-ħidma tal dan il-Parlament u tal-Kummissjoni Ewropea wkoll. U hemm ħafna xogħol li għad irid isir F'dawn l-aħħar ħames snin jiena ipprovajt inmex il qudiem l-Europenizzazzjoni ta' il-politika tal-enerġija, l-infrastruttura ta' dik li hija l-enerġija, l-elettriku, l-gas, is-suq intern, kwestjonijiet ta' sigurtà, netwerks ta' trasmissjoni u ħafna iktar. Mhux il-kwistjonijiet soċjali u ekonomiċi kollha għandhom ikunu solvuti fuq livell Ewropew imma politika digitali li tirnex titkun politika komuni Ewropea. U għalhekk jiena qiegħed hawnhekk illum biex inħedġiċkom in u koll tkun entuzjasti dwar il-politika digitali għall-Europa. Jena naf li hemm il-prinċipju ta' sussidjarjetà illum u fis-snin li ġejjin jena dejjem se nipprova prova niżgura li unara unurikom li s-soluzzjoni Ewropea hija aħjar, hija iktar maġla u tiswa inqas flus flimkien ma' żewġ direttorati ġenerali u bosta servizzi jiena inatajt il-kompitu ta' uh, biex nifretta xogħol tal-digitali fil komissjoni dan huwa xogħol importanti u essenzjali li l-Kommissjoni tkun tista' tkompli il-ħidma tagħha minn bażi waħda għal 26 sena jiena għamilt parti minn assembleja eletta fland fil-Germania. Kontu kol Prim Ministru ta' dak il-lande u għal dawn l-aħħar ħames snin kontu kol kummissarju. Ma jiena propju inħossni membru tal-parlament ukoll. fil-18 darba li dert qoddim il-Komitat ITRE jina il-tqajt ma' bosta deputati u nittama illi anzi il-daw kolla li għedin għawnek il-lum jisimawni għandi rispet kbir għalihom jiena rispondejt il-mistoqsijiet ta'kom da kien l-ewwel pass it-teknoloġiji digitali qegħdin ibidlu id-dinja tagħna saħansitra qegħdin ibidlu il-ħajja tagħna mill-qiegħ sal Dan japplika għal posta xogħol tagħna, għal fabriki, għal servizzi, trasport, enerġija, settur tal-kura tas-saħħa, edukazzjoni, taħriġ. u anki it-tixjie ħattif. Aħna qegħdin ngħixu f'rivoluzzjoni. L-Unjoni Ewropea u l-istati membri tagħha il leġizlaw il-regolamentaw. Għanna bosta assi fl-Europa, imma jekk aħna nqablu ruħna mal-Amerika u mal-Azja, ikonna nammettu illi qegħdin naqgħu lura. Għalhekk irridu nammettu illi teknoloġija digitali edqa biddel il-ħajja tagħna, id-dinja tagħna, imma min qiegħed issa wara min qed jirregola, min qiegħed jidderegola, min qiegħed jagħmel ir-riċerka, min qed jagħmel ix-xogħol fejn se ssir il-produzzjoni ta' dawn l-affarijiet għada petada fid-dinja tagħna u dawn huma l-mistoqsijiet l-iktar importanti li rridu nsibu tweġiba lihom fil-ħames snin li ġejjin. Is-settur tal-ICT jirrappreżenta 4 sa 5% tal-GDP imma xorta waħda huwa importanti ħafna għaliex dan se jgħinna jew inxaqilbu iktar lejn it-kabbir jew inkella inkomplu nistaġnaw. U importanti wkoll għal kompetitivita tal-industriji tagħna, importanti għal kumpaniji żaru medji, għas-settur tas-snajja tagħna u anki wkoll fil-qassam tal-edukazzjoni u t-taħriġ. Is-suċċess tagħna irid jibda hawnhekk Aħna rridu nifmu fejn aħna b'saħħitna imma ukoll fejn aħna dajfin, hemm bżonn li nifmu fejn għandna bżonn nidderegolaw u fejn m'hemmx għalfejn. Aħna għandna bżonn ta' tim Ewropew sot fil-Kummissjoni Ewropea fit tleta jew sitt xhur li ġejjin jiena rrid niddiskuti magħkom dwar dak li se nagħmlu fuq livell Ewropew u dak li se nħallu fidejn l-Istati membri fejn se jkunu l-bliet intelligenti, l-autoritajiet lokali, reġuni, huma hemmhekk għandhom ħafna fin espert. L-istat membru fejn għandu intervjeni, fejn jirregola u fejn l-industrija għandha taġixxi waħedha. Għanna bżonn ta' approċ ta' tim perfett fl-Europa Ovvjament, qed nitkellmu dwar l-industrija tal-ICT, imma mhux biss. Jiena niġi minn Baden-Württemberg u hemmhekk aħna magħrufin għal produzzjoni tal-karozzi imma fl-aħħar fira illi kien hemm fil saret fil-Ġermanja kienu qegħdin jgħidu illi il-smartphones qegħdin jelbu kollox. U aħna issa maħniex qegħdin nitkellmu dwar computer, dwar computer biss, qegħdin inħarsu lejn dinja li hija kompletament interkonnessa. Ħafna pajjiżi fl-Ewropa huma marufin għall industrija tal-kimika, l-inġinerija mekkanika, l-produzzjoni tal-karozzi u din hija ħaġa tajba. Għanna oqsma oħra wkoll illi uh, jirnexxu ħafna fit-turizmu imma biex nimxu l-qoddim lejn il-futur irridu irkonna settur ta' teknoloġija tal-informazzjoni u komunikazzjoni sot. L-istess japplika għal qasam tal-banek u tal-assigurazzjoni. L-attività bankarja u tal-assigurazzjoni memx għalfejn issir il-bank hemm potenzjal enormi fid-dinja digitali. jekk wieħed ħares lejn l-axar l-akbar pajjiżi eh, kumpaniji fl-Istati Uniti, eh, dawn jistgħu jibilaw l-ikbar kumpaniji, xi 80 kumpanija mill-aktar kbar li hemm fl-Ewropa U dana mannix ninsew issa dimensjoni Ewropea, protezzjoni ta' data, is sigurità ta' data. Li konna infrastruttura transkonfinali kompatibli, proġetti ta' riċerka, regolamentazzjoni, deregolamentazzjoni li fissar tal-standards. Dak kollu li għandu x'jaqsam ma' politika industrijali komuni dawn l-affarijiet m'għandhomx jiġu deċiżi fil-pajjiż individwali għax inkella jkollna politika frammentata. L-Ewropa tittaġixxi flimkien, l-Unjoni Ewropea għandha l-ekonomija ta' skala u għandha il-mezzi wkoll finanzjarji biex tibda tirkupra biex tamel tajjeb zmin li tlifna biex nikkompetu mal-kontinenti l-oħrajn għatem ħafna xisir fil-qasam tal-ICT u fl-ekonomija kollha kemmi. Barra minnek hija kwestjoni ta' infrastruttura. Ridu niżguraw li kull ċittadin, kull kumpanija, kull hairdresser, kull raġel ta' sena jaf juża l-internet, juża il-mezzi digitali biex jorganizzaw il-ħidma tagħhom. U għal dan kollu għanna bżon ta' infrastruttura tal-ICT bil-broadband li tkopri il-reġuni kollha iż-żoni rurali. Kulħadd għandu jsib postu f'dan in-network tal-ICT U għalhekk aħna għandna l-programmi strutturali tagħna u eh, programmi oħrajn Ewropej. L-infrastruttura tal-ICT se tkompli ssir dejjem aktar importanti meta niġu biex inqasmu il-fondi strutturali. Il-faċilità Connecting Europe. Emmek Hija ħasra li t tnaqqis li għamel il-Kunsill Ewropew tant kien kbir li revizjoni ta' nofs il-periodu ta' dawn l-aħħar seba' snin irridu niżguraw li kunem aktar finanzjament allokat għal Connecting Europe. Mbagħad il-Bank Ewropew għall-Investiment għamel ħafna imma xorta għad baqa ħafna illi għad jista' jagħmel. Għanna u koll 300 miljon euro għat tlet snin li ġejjin għal finanzjament pubbliku u privat. Ħafna minn dan it-30 biljun irrid jiġi dedikat jew allokat lil Eh, l-infrastruttura digitali għaliex ħaġa tajba li nibnu it-toroq u eh, eh, l-infrastruttura għal-ferroviji imma għanna bżon infrastruttura għall-enerġija u l-ICT għaliex l-investiment f'din l-infrastruttura għall-ICT hija propju l-muftiħ li jwassal għal aktar tkabbir. L-infrastruttura tal-ICT hija prerequisit fundamentali għal politika digitali Ewropea li tirnexxi. Aħna bħalissa qegħdin nilleġislaw u jiena segwejt mill-qrib il-mod kif il-Parlament Ewropew irrisponda għal proposti leġislattivi minnaħa tal-Kummissjoni u jena inwedkom illi jiena lest illi nidħol fin negozjati li ġejjin flimkien ma'kom Jean-Claude Juncker spiegħanna l-kalendarju eh, li għandu u kif, kif irrit jaħdem fil-xur li ġejjin u kif irrit jaħdem u jilleġisla fil-ħames snin li ġejjin u naħseb illi l-Parlament Ewropew huwa ambizzjuż u għandu kol l-arfin u l-arfin espert biex ikun realist u kol fil-flanijiet u l-objettivi li jiffissa. Jif il-drittijiet tal-awtur u kwistjonijiet kulturali u koll issa eh, se jkunu f'dan il-portafol ħafna jaħsbu li il-kultura u l-ekonomija jeskludu wieħed jeskludi lil ieħor ma fil-fatt il-kultura huwa hija settur illi tagħti ħafna opportunitajiet ta' xogħol hija element tal-GDP, il-promozzjoni tal-kultura hija l-promozzjoni tal-ekonomija. fejn ikunem il-kultura wieħed jista' jattira l-inġiniera u l-familji tagħhom fejn ikunem il-mużika drama, media ġdida, opportunitajiet ta' taħriġ, dawn kollha huma importanti ferm jekk inti trid tiġbet għarfien espert u ħiliet minn barra l-Unjoni Ewropea. Il-kultura hija xi ħaġa li n-nies iħobbu jixtruha. Soċjetà li qiegħda dejjem tixjieħ u li għandha iktar flus x'tonfoq fil-divertiment se tonfoq ftit minn dawk il-flus fil-kultura u rrid ikollna xi ħaġa x'nofru lil dawk iċ-ċittadini illi jagħmlu dik l-għażla. Mbagħad hemm id-drittijiet tal-awtur u kif aħna nistgħu inkopru u nħarsu id-drittijiet tal-awturi. Wa veru illi fl-modi dan kollu kien aktar faċli qabel l-era digitali fejn wieħed kien kollu ħanut tal-kodba fil-pjazza tar-raħal, l-affarijiet kienu differenti ferm Imma issa flimkien ma' servizzi tiegħi u flimkien ma'kom jiena nixtieq noħroġ bi proposta leġislattiva dwar id-drittijiet tal-awtur illi tħares il-bilanċ li tħares l-interessi ta' ċittadini li tagħti aċċess li ċittadini b'prezzijiet raġonevoli ma nistawx nipermettu li konna situazzjoni fejn xuħut jistaw ħalsu għal dawn l-affarijiet u oħrajn le u dak huwa kompitu diffiċli u jiena issa ħerqan illi namel dan ix-xogħol flimkien magħkom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna kummissarju nominat, issa ngħaddu sessjoni tal-mistoqsijiet u tweġibiet. L-ewwel mistoqsija f'isem il-grupp tal-PPE, is-Sinjura Pilar del Castillo Vera. Ikjożba. Presidente, Komissario Ettinger, bienvenido. Desde luego, eh, Grazzi, President, Kummissarju nominat Oettinger, merħba. L-ekonomija u s-soċjetà digitali u globali ħajkun importanti tkabbir il-kompetitività u l-ekonomija dinija. L-affarijiet huma ovvju qudiemajn kulħadd. Il-Kummissjoni Ewropea ħadet sforzi kbar biex tiżviluppa suq digitali sieħ fl-Ewropa. L-aħħar inizjattiva suq uniku digitali għat telekomunikazzjonijiet kienet essenzjali għaliex kien hemm proġett ta' infrastruttura li kien trasversali għall-ekonomija kollha u għandu jkun ta' beneficju għal miljoni ta' ċittadini Ewropej, għax bħalissa ħafna ċittadini Ewropej jridu jħallsu ħafna flus biex ikollhom aċċess għall-internet. L-Unjoni Ewropea għandha mandat sota hawnhekk biex tibni ekonomija diġitali u sabiex tnaqqas l-ispejjeż. L-approċċ tiegħek ser ikun fin negozjoti tiegħek mal-Kunsill u l-Parlament fuq dan il-punti. Il-Kummissarju nominat. Il-proposta tal-Kummissjoni tresqet. Minn dak iż-żmien tfaslet ġiet ivvutata mill-Parlament Ewropew u issa il-mazz fidejn il-Kunsill fil-ġejjin qarib il-Kunsill għandu jagħti il-pożizzjoni tiegħu fuq dan id-dokument. diskussjonijiet għaddejjin bħalissa mill-Presidenza Taljana qed jitmexxew u naħseb fir-rigward ir-roaming u anke n-neutralità tal-internet. Il-Parlament diġà ħad deċiżjoni tiegħu fuq dawn il-kwistjonijiet sensittivi. Barra minn hekk naħseb illi nistgħu nibdew naraw l-aħħar deċiżjonijiet fuq ir-regolament TSM iktar kmini is-sena d-dieħla. Jiena ħanamel l-almu tiegħi biex dan id-dokumenti mexxihom il-qoddim u l-prova ta' vera ser tkun li kulħadd ikun irrit is-soċjetà digitali u l-ekonomija digitali fl-Ewropa. Grazzi, il-mistaqsija li jmiss fissem l-essendi il sinjura Martina Werner. Grazzi, komissarju nominat Oettinger. Telekomunikazzjonijiet effiċenti u veloċi huma importanti biex ikun hemm konnessjonijiet bejn l-Europa biex tassaw ikonna soċjetà digitali ġenwina. L-Unjoni Ewropea kif tista' kontribwixxi biex tiżgura li l-investiment privati u pubbliku għall-iżvilupp tal-infrastruttura ikun qiegħed hemm fis-seħ fil-post. Kif nistgħu nwaslu l-broadband fil-żoni rurali, kif nistgħu nħaffuh? Is-Sur Juncker tkellem dwar 300 biljun bħala program ta' investiment. Liema proporzjon minn dan tista' tara li ħajkun investit fil-portafol tiegħek u kif ser jissarfu l-affarijiet f'termini prattiċi. Kif tistaw tivetaw li jkun hemm id-dewmin u l zbalji li kien hemm fil-teknoloġija 4G? Kif tista' tagħmel mezz biex ma jkunx hemm problemi jew nilqgħu għal problemi tal-4G? Naħseb li l-Kummissjoni rrid ikollha tmun f'idea jkollha rwol mexxej fil-xena globali. Grazzi. Skib. Grazzi. Sinjura Werner, il-ħames ġe hija teknoloġija tal-futur. Naħna nemnu li din hija teknoloġija għal 10 snin li ġejjin. U issa rridu nieħdu l passi ta' tħejja meħtieġa u fil-Kummissjoni tassew ser naħdmu bla biex nevitaw li jkun hemm xi tip ta' dewmin bħalma kien hemm fil-każ tal-erba' ġe. Fuq il-mistoqsija tiegħek. Ser ikun hemm ambitu għal budgets pubbliċi imma l-parti l-kbira ta' din l-infrastruttura tittiġi mill-settur privat. Irridu noħolqu ambjent tali li wassal l-investiment sabiex bekk niġbdu dawk l-investituri privati u l-investiment privati in ġenerali. Jiena nħares lejn infrastruttura tal-ISCT meta mqabbel ma' l-infrastruttura tal-enerġija u trasport. unħos li dawn huma affarijiet li jeżistu kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea. Irid ukoll hemm kofinanzjament fil-ambjent rurali biex bekk kemm l-istati membri kif ukoll ir-reġuni ikollhom dawn l-affarijiet. Fir rigward is-sussidi irridu nsibu approċċ ġenerus. Huwa ċar li hemm bżonn intejbu fuq livell nazzjonali u reġjonali dan possibbli u naħseb li huwa neċessarju li ntejbu il- is-sejtu l-allokazzjonijiet apposta biex bekk fil-Kummissjoni waslu linji gwida dwar meta stat membru, municipalità u raġun jistgħu jkollhom assistenza diretta jew inkella Savings Bank, bank ta' tfaddil biex bekk ikun hemm flessibilità fejn huwa meħtieġ. Irridu niżguraw illi meta ħandaħlu finanzjamenti għall infrastrutturi tal-ICT dan ma jkunx mifni minn ħafna regolamenti bla bżonn. Grazzi ħafna. Kummissarju nominat issa fisem li sijar is-sur Hans Olaf Henker. Grazzi, jiena għex fl-ekonomija digitali għal ħajti kollha u issa hija tawn bħala politiku. Imminti bil-kontra, forsi ħad tagħmel xogħol aħjar. Il-ġimgħa li għaddiet inti qed dan. Qed l-Ewropa qed tagħmel wisq f'ċertu oqsma tal-enerġija u ftit wisq f'oqsma oħra. L-istess jista' japplika l-ekonomija diġitali, l-Unjoni Ewropea tajt lill istati membri kemm iċ-ċittadini jistgħu jixtru fuq l-internet, pereżempju. Ovvjament dan qed jagħti daqqatit lill-ekonomiji l-kbar u jagħti tiżbita f'wiċċ il-ħwienet lokali. Dawn id-deċiżjonijiet fil-futur ħajtħallew f'idejn l-Istati membri minħa l-oħra l-Ġermanja għandha aġenda diġitali, Franza għandha Franza numerik u it-tnejn m'għandhom x'jaqsmu xejn ma' xulxin u din twassalna t-tieni mistoqsija tiegħi ser tagħmel biex tassaw ikun hemm suq uniku wieħed Ewropew minn din frattarija kollha li hemm bħalissa. Kummissarju nominat. Sur Henkel. Jien bqajt mill-qut mill-kapaċità tiegħek li tkun tista' tieħu fidejk l-istatistika u ċifri u tixtarrom imma ċifri li referenza tagħmel referenza lihom huma merament tbassir għal-mira jisom inċentif biex ngħidu hekk. Is-servizzi tiegħi mhumiex mitħla biex jagħmlu eh, mezz biex jelħu malla u maċċetam dawn iċ-ċifri iżda l-idejat li tagħmel stima tal-kommerċ elettroniku fil-futur u dan xi fisser tas sew imbagħad taċ-ċittadini tagħna bħala opportunitajiet naħseb li dan ikun valla pena. Forsi ma jeħtieġ li jsir b'mod pedantiku kif inti deskrivejt tajjeb, iżda l-idea li kunem hemm stabilizzar ta' li muma l-miri tagħna hija tajba. il regolamentazzjoni fuq livell mikro mhux daqshekk tajba, tuni sitt xhur jew ftit żmien biex noħloġ b'xenarju regolamentattiv ġdid fejn kun nista' nistabilixxi fejn l-Ewropa trid tilleġiżla. U fejn imbagħad min-naħa l-oħra għandna nżommu mal-inċentivi u l-miri biss. U mhux imorru iktar. Ma rridx namel pizzejiet fuq l-ekonomija digitali bwis burokrazija. Grazzi komissarju nominat, grazzi tal-eżammejt fil-ħin perfettament, issa s-senjura Angalika Mlinar fisem l-alde. Grazzi, komissarju nominat Ottinger. Il-kumpaniji u l-istat u l-popli rridu jaħdmu id l flimkien. Dan kif ħassib tarfu? U jekk iva, kif? interessata fil-kumpaniji żgħar taqbel mal-kritika ta' dawk li jgħidu li dawn mhumiex tassew kumpaniji ma huma biss entitajiet kummerċjali żgħar stabiliti apposta biex jevitaw ċertu standards minimi tal-impigi? Nishtiq nistaqsik ukoll. Fuq Small Business Act, l-att ta' negozji żgħar tal-Kummissjoni proposta mill ex kummissarju Verheugen, Tħoss li dan huwa strument possibbli li jista' jintuża u jekk iva, kif ħadd iżgura li dan jitmexxa l qudiem u jiġi implementat? Il-Kummissarju nominat. Rigward ir-rispett tan-negozji żgħar, startups, hija kwistjoni wkoll tal-kumpaniji fittizji dawk li jkunu jaħdmu għal rashom u jkunu qed jagħmlu ta' berruħam li jkunu kumpaniji. Dawn żewġ punti li tu jinkontra li nqisu l-kumpaniji qishom qed jippruvaw iduru mar-regoli tas-suq sa ċertu punt. Ħafna drabi naraw li startups ikunu imsieħba importanti fi żmien ftit snin fl-ekonomija Ejja nħarsu lejn l-industrija tal-karozzi per eżempju, jew l-industrija tal-ikel. Hemm eżempji f'dawn l-industriji fejn issa għandna ditti famużi madwar id-dinja li bdew bħala startups fil-bidu. L-istess japplika fil-każ tal-ICTs u l-kumpaniji tal-ICTs. Ikollu kumpaniji fejn jitlu fis-suq u joħorġu. Bosch per eżempju daħlu fis-suq u ħarġu għandek ukoll l-IBM li jiġu jmorru u issa qegħdin taħt pressjoni kbira minn kumpaniji bħal Microsoft. Għal daqstant hemm ħafna eżempji ta' kumpaniji żgħar li jimxu l-qudiem malajr malajr. Dan huwa l-każ pereżempju f'Baden-Württemberg, il-lender minn fejn iġijien. Hemm ħafna eżempji ta' dan it-tip Għal daqstant dak li neħtiġu najdu huwa li startups jistgħu jkunu llum il-ġurnata imsieħba importanti imma 10 snin 15 sena oħra jistgħu jkunu importanti fuq livell dinji mbagħad għalhekk jiena favur li nappoġġaw l-startups, nippromovhom b'assistenza tal-infrastruttura, b'assistenza finanzjarja u tinsawx li jista' jkollok kumpaniji kbar u kumpaniji żgħar jgħixu flimkien. Kumpanija kbira ta' telekomunikazzjonijiet tista' tagħmel virtualizzazzjoni tas sistema pereżempju. Iżda jien ma nistax ngħid li m'hemmx attività aħjar mill-kumpaniji żgħar, speċjalment fil-qasam tal-ICT. Grazzi Kummissarju nominat. Sinjura Cornelia Ernst fisem il-Gwe. Grazzi, Kummissarju nominat, Oettinger. Għandi mistoqsija nixtieq nistaqsik fuq l-industrija tal-ICTs. Palma tafu l kem sejħa rapport Armiris ġie adottat fil-Parlament u jiena naf li dan kellu x'jaqsam ma' sorveljanza tal-massa ta' ċittadini Ewropej u hemmhekk il-Parlament għamel domandi ċari lill-Kummissjoni li kienu jappartienu għal parti tiegħek li kont responsabbli fil-Kummissjoni għalija U l-mistoqsija tiegħi din, f'termini prattiċi x'beħsibek tagħmel biex tiżgura li s-software bxejn ikun iktar disponibbli. X'lest li tagħmel biex tiżgura li l-industrija tat teknoloġija informatika fl-Ewropa jkollha l-appoġġ u tħaġġiġ meħtieġ. X'beħsibek tagħmel biex tiżgura li l-Unjoni Ewropea jkun hemm iktar indipendenza minn negozji fis-settur tal-IT, anke fir-rigward il-patt diġitali l-ġdid Tista' tindikanna f'termini prattiċi x'nistgħu nistennew mill-Kummissjoni f'dan il-qasam? Grazzi. Yes, please. Si du ins. Ek joġbok, Kummissarju nominat. Grazzi ħafna, President. L-orizzont 2020 kien hemm sostanzjalment iktar flejjes allokati għall-isforz tar-riċerka, mod partikolari fl-ICT u fis-settur diġitali qed ngħidu 20% ta' dawn il-fondi kollha dovuti qegħdin hemm, ma jenix inkompli x-xogħol li jagħmel il-Kummissarju ta' Riċerka u jiena ħajkolli l portafor responsabbli biex bekk fi ġimgħat li ġejjin nkun nistgħu niddiskutu dawk il-proġetti li mingħajr il-kofinanzjament tal-Unjoni Ewropea ma jkunx possibbli twettaqhom. Dan huwa proċess li ser ikun kruċali kull ma jmur, speċjalment fir rigward il-budgets tar riċerka miżjuda jett qed jitmexxew. It-tieni nħoss li l-Kunsill għandha sem għandu sem kbir bħala responsabilità u l-imħuħ tal-ICT tal-għada pitada irritu jkollhom il-kanali disponibbli fil-skejjel u fis-sistemi edukattivi fir-rigward l-edukazzjoni kif ukoll id-dimensjoni akademika tal-Istati membri, l-awtoritajiet tal-Istati membri rridu jimbuttaw aktar f'dan il-qasam. Speċjalment fl-Unjoni Ewropea hemm affarijiet li nistgħu nagħmlu nsaħħu l-industrija fuq livell Ewropew. Però ħantikom eżempju prattiku. Fil-portafolli kelli qabel jiena dejjem provajt nara per eżempju l-HP jew l-IBM jekk per eżempju jkollhom żvilupp kbir jew lokazzjonijiet apposta ta' produzzjoni rrit li nara li jibqgħu fl-Ewropa, speċjalment fil-Ġermanja dak iż-żmien. Bekk Ridna li jkun hemm aċċess għall-investituri biex ma jkollhomx imorru eh, f'Palo Alto jew Silicon Valley imma jkollhom l-ambjent meħtieġ fl-Ewropa, fil-Ġermanja, imma dan leħ minn qabel irid ikollok il-bażi għall-attività ekonomika u għall-impjiegi biex bekk l europa tkun post attrajenti biex wieħed jinvesti fiha. Grazzi, is-sur Michel Raimon fisem il-ħodor. Grazzi Kommissarju nominat. Grazzi President. Nixtieq irressaq mistoqsija bażika fuq net neutrality. Inti semmejta fil-bidu u għedt illi dan il-fenomenu tixtieq li jkun pass gradwali, pass pass, din tkun il-preferenza tiegħek. Jien nixtieq ngħid illi jew kollox jew xejn f'dan il-fenomenu ma stax timxi pass pass jew stadju stadju jekk ma tiksibix mill-ewwel kull imkien musser ikollok net neutrality jew kollox jew xejn. Tajjeb li nitkellmu fuq livell ideoloġiku ma f'termini prattiċi jew kollox jew xejn. Kif tiddefinixxi net neutrality u xi tfisser b'dan il-fenomenu meta jkun imdaħħal gradwalment pass pass. Komissarju, permetti li ngħid dan nishtiq nirreferi għad diskussjoni li għamilt konfermata mill kommissjoni li jissal bazi għal leġizlazzjoni ġdida. Mandiġ problemi bil-proposta tal-Kommissjoni naħseb li hija ġusta u barra minn kant għandkom ir-riżoluzzjoni tal-Parlament li nħoss li wkoll li hija verament konvinċenti. Irridu nagħmlu dak kollu li għandna dispożizzjoni tagħna biex ħadd ma jkun żvantaġġat meta jidħol fuq in-net u jużah. Dan ifisser li l-operaturi tas sistema rrid ikollhom ir-riżorsi xirqa u li jkunu kapaċi joffru s-servizzi kollha disponibbli biex bekk ħadd ma jkun żvantaġġat fuq in-net. L-affarijiet dejjem jistgħu jkunu aħjar, dejjem tista' tagħmel titjib, imma rridu niżguraw li konna sistema soda biex bekk il-prodotti, s servizzi, in-nies ikun jistgħu jibbenefikaw minn din is-sistema. Il-President. Is-Sur Dario Tamburano fisem li FDD. Grazie President. Kommissarju Komissarju nominat Ottinger. Illum ħafna żoni tal europa mhux biss rurali imma anke oħrajn għandhom aċċess għall-internet mod limitat investimenti f'dan l ma jistaw ikunu inqas possibbli f'qafas ta' deregolamentazzjoni li qed jitqies bħala l-mezz fejn nistgħu nimxu għal iktar servizz il konsumatur Fl-Istati Uniti dan wassal għal iktar dividendi għal azzjonisti u iktar investimenti minn kompetizzjoni bla regoli ħarġu biss ħafna kumpaniji kbar fejn kien hemm jew monopoli jew oligopoli. Fil-każ ta' deregulation fl-Ewropa, kif ħaj jistgħu waslu l-inċentivi biex nagħmlu tajjeb għad distak diġitali biex naħqu l-aġenda diġitali Ewropea l-miri tagħha? Grazzi. Grazzi, tweġib bessa mill-Kummissarju nominat. Għale regionen, għale komunen. Grazzi. Ir-reġuni kollha u l-municipalitajiet kollha fl-ambjent rurali kif ukoll fil-żoni periferiċi dawn kollha jrid ikollhom ftuħ u aċċess. Dan ma japplikax biss għall-industrija. Imma l-iskejjel ma jkunux attrajenti jekk ma jkollhomx aċċess għall broadband u l-ICT ukoll. Jeħtieġ li jkollhom aċċess għal prodotti li hemm offerti fuq is-suq. L-industrija trid tikkomunika mal-klijenti U dan mhux qed ngħidu biss dwar xi ħaġa li għandu x'jaqsam ma' settur individwali, il-ftuħ huwa importanti u essenzjali għal kulħadd involut. Issa, meta nitkellmu dwar l-infrastruttura, tista' tot l-affarijiet f'termini ekonomiċi u hemm infrastrutturi oħrajn li diffiċli tiġġustifikhom f'termini ekonomiċi. Per eżempju, minn Torino sa Milan musser ikollok sussidi għaliex il-numru il-bażi tal-klijenti tantija kbira, tantija b'saħħita li tista' tiġġustifika dejjem. Ma mhux l-istess ħaġa pereżempju f'Rotterdam eh, jew Kolon, imma impjant tal-gas fuq Litwanja, l-Polonja, l-Estonja u l-Latvija fil-naħa tal-Baltiku differenti biex ċipru u Malta jkunu konnessi per eżempju mal-pija tal-art kontinentali diffiċli ma jistax ikollok l-istess volum, l-istess bażi ta' klijenti, ta' konsumaturi u minħabba dan il-pipeline tal-gas ikun jiswa ħafna u inaċċettabbli dan u għalhekk il-kofinanzjament pubbliku f'dan ir-rigward huwa meħtieġ. Tittara minn fejn tista' tiġbed il-fondi fir-reġun, fl-Istati Membri, fl-Unjoni Ewropea u jina naħseb illi dan huwa qasam fejn tassow ma rridux naraw distakki bejn l-onja u l-foqra u l-kofinanzjament għandu jkun irfinat b'tali mod biex bekk li jajbit tkun tista' tapplika anki l-budgets apposta, programmi apposta, fondi strutturali apposta, apposta għal dawn il-proġetti anki il-patta sindki biex bekk hemmhekk ninkludu anki il reġuni biex għom jagħmlu użu għal iktar fondi disponibbli għas l-ekonomija diġitali u biex niżguraw li fi 300 biljun minn Jean-Claude Juncker niżguraw illi ammont sostanzjali jidħol għal konfinanzjament tal-infrastruttura digitali. Grazzi. Rnexxilek tagħmel Tajjeb, saħan sitra inqas eh, minn dak il-ħin allokat għalik. Grazzi għad-distribuzzjonijiet ta'kom, kollegi, kullħad mal-ħin, grazzi ħafna. Issa temmejna il-gruppi politiċi u l-kallima fissimum bħala mistoqsijiet. Issa il-kollegi l-oħra kollha tal-kumitati itre u kult. L-ewwel is-Sinjura Angelika Nibler, Nick Grazzi, President. Kummissarju nominat, l-ewwel qabel kollox nixtieq nirringrazzjak. Minkejja l-tħejjiet kollha li inti għamilt, inti kont qed tagħmel in-negozjati wkoll mar-Russi fuq ħafna affarijiet u għalhekk nixtieq nirringrazzjak għall-isforzi tiegħek f'dan ir-rigward. Fuq ix-xogħol il-ġdid tiegħek issa. L-ekonomija diġitali fl-Ewropa għaddejja seba darbit iktar b'saħ iktar malajr minn setturi oħrajn. Issa l-ekonomija Ewropea fil-qasam tal-ICT etta għalura. ma' ekonomiji oħrajn f'termini ta' tkabbir, dan semmejtu fid-diskors ta' ftuħ tiegħek. Nixtieq nistaqsik x'inhu ma l-ostakli ewlenin fl-Ewropa biex naraw żvilupp tal-ekonomija diġitali, ta' suq intern diġitali. U x'taħseb fuq dan ir-rigward? Kif nistgħu nistimulaw is-suq diġitali biex bekk il-koll l benefiċċji? taħseb fuq standardizzazzjoni, fuq intermobilità, nixtieq kun iktar speċifiku f'dan ir-rigward, grazzi. Jitħallem bin marktis It-twettiq, ta' suq intern digitali, dan irdu namlu fi ftit klim. Għanna 28 ekonomija digitali bħalissa bħafna frammentazzjoni. Jean-Claude Juncker, meta huwa jitkellem dwar tkissir ta' silos tal-kompartimenti, naħseb illi għandu raġun. Dawn il-frontieri li għana huma storiċi naturalment, imma mhumiex ta' relevanza għad-dinja diġitali li hija waħda globali. Dan ifisser li aħna fl-Ewropa irridu naġġustaw ħalli nkunu nistgħu nidħlu fis-suq dinji u ftejmiet f'termin ta' protezzjoni ta' data, sigurtà ta' data fost l-oħrajn. Issa jekk iridu nipproteġu d-data. Bħalissa qegħdin nagħmlu, nippruvaw nagħmlu dan 28 darba mhux ħajr nexxinna. Regoli ta' protezzjoni reġjonali wieħed jista' ma jżomx magħhom, jista' f'pajjiżek ikollok regoli siguri, imma fil-prattika din mhux taħdem din id-dinja globalizzata, diġitali u għalhekk neħtieġu suq Ewropew intern diġitali u għalhekk irridu nibdew mill-ġdid is-suq diġitali tagħna rdu ntejbu l-infrastruttura tagħna bit-triq, ferroviji, l-internet, hemm bżonn ta' żvilupp kbir l-aktar f'dik li hija infrastruttura diġitali irridu ninvestu. Mbagħad hemm setturi oħra. Hemm żoni oħra fid-dinja li rridu naħdmu magħhom. Huma qegħdin jinvestu b'mod proporzjonali fl-ekonomiji diġitali tagħhom. Aktar milli qed nagħmlu aħna fir-riċerka u l-iżvilupp, aħna rridu ninvestu bl-istess mod din hija ħtieġa għalina u għalhekk Horizon 2020 se jkun importanti. Għamla possibbli ħalli l-kumpaniji per ta' din l-iskema jinvestu iktar u jirċievu aktar inkorreġġament minna naħa tal-istati membri. Sabiex jinvestu aktar fil-riċerka u l-iżvilupp, is Petra Kamvert. Grazzi. Kummissarju Ottinger. soċjetà digitali li taħdem kif suppost hija essenzjali jekk il-ħidmiet kreattivi jridu jsibu l-udjenza pubbliku tagħhom. Jiena naħseb illi maħniex nisqu biżejjed dwar in-neutralità tan-net. Meta naraw kif jinsabu l-affarijiet bħalissa. L-iktar f'dak li huma servizzi speċjali. Aħna qegħdin nippruvaw naraw kif nistgħu intejbu n-neutralità tan-net. Irridu niżguraw li konna servizzi, is-sisin. Kif ħa tipproteġi id-diversità kulturali fl-ambjent digitali u fin-negozjati x'linja ħatiħu. Trid illi jkun hemm garanziji transkonfinali għan neutralità tan-net u tiżgura li dawn ma jkunux ristretti f'termini ta' aċċess għas servizzi tkellim dwar l-interess pubbliku inti. Xtaqt nistaqsik xi aktar dwar dan is-suġġett. Suġġett ta' l-interess pubbliku il-Kommissarju. Ir-regoli ta' neutralità tan-net nistaw nużawhom biss meta jkun hemm interess pubbliku mhux konsiderazzjonijiet kummerċjali issa il-kultura hija ta' interess pubbliku. Dan m'għandux isara f'pożizzjoni negattiva jiena lest 100 fil-mija biex nibda nispjega f'negozjati fil-futur ma'kom xi fisser għalija interess pubbliku u dan nikdbu iswed fuq abjad. Iżda jiena nemmen illi għandna bżonn elementi meħtieġa ġifieri nsodisfaw trattati, il-valuri bażiċi u l-istennijiet ta' ċittadini li huma għandhom mill-awtoritajiet pubbliċi. Din mhix xi ħaġa li ammirata għal profitt imma sabiex ikun hemm użu aħjar tal-internet bħala rizorsa. Sur Kummissarju, is-Sur Evzen Toszenowski. Můj dotaz eh, bude směřovat do oblasti cloud computingu a dat velkého objemu Big Data. President, komisarju. Il-mistoqsijiet tiegħi, il-mistoqsijiet tiegħi dwar il-cloud computing u d-data fuq skala kbira dan l-aħħar kien hemm komunikazzjoni maħta l-Kommissjoni dwar ekonomija bazata fuq id-data fl-Ewropa. Issa, jekk insegwu dak li għadu kemm jiġi mistoqsi nixtieq ngħid x'passiħa tieħu l-Kummissjoni ħalli tindirizza l-użu tal-cloud computing u l-big data, data fuq skala kbira. X'miżura mizura tieħdu ħalli l-affarijiet jirnexxu? xinu ma l-proposti tiegħek għal cloud computing għal data fuq skala kbira? X'taħseb li ħajkunu l-ostakli fl-użu tagħhom? Kummissarju. Inti qed li sta jkun li konna bżonn leġislazzjoni Ewropea għal cloud computing. Jiena nixtar daqsxejn is-suġġett bħalissa m'iniex lest illi nagħmel xi proposti f'din is-sena jew viċin. Dwar l-importanza tal-cloud computing. Iva, diġi diġiet għandhom set tanijiet ċari għal ħames li ġejjin. Irridu jiproduċu komunikazzjoni dwar il-ħazna tad-data li tinkludi il-ħazna tal-cloud. Nixtieq nħedġeċ proġett fejn ikun hemm awtoritajiet nazzjonali u reġjonali li għandhom xaqsmu mal-cloud computing u d-data fuq skala kbira, Digi Digit għandhom rwol ewlieni hawnhekk xaqdu. Ir-rwol tagħhom u li proponu infrastrutturi moderni tal-ICT, modelli ġodda ħalli kon amministrazzjoni moderna għall elementi bħal cloud computing u id-data fuq skala kbira fl-Ewropa. L-onorevoli Milchard konu. Să urmați recomandările prevăzute în comunicarea 272. Grazie, President. Rekomandazzjonijiet dwar rekomandazzjonijiet 272 dwar il-film u l-epoka digitali din il-formula dwar il-film Ewropew ġiet imnedija. Ġiet Iva jew lejjek Iva kif ħajġi organizzat dan il-forum ħalli jieħdu sem daw kollha interessati, il-partijiet interessati kollha. Fil-prattika, il kommissjoni Ewropea kif ħat applika il-konklużjonijiet ta' dan il-forum? Imbagħad xi ħaġa importanti. Inti les li tikkollabora mal-Parlament Ewropew? Grazzi. Ich selbst bin ja Teil der Kinogeneration. Für uns war das Kino in der Freizeit am Wochenende ein wichtiger Faktor. Und ich glaube, dass... Iva, jene kolli nejt li jena wilt tal-era ta' cinema. Kien hemm ħafna attivitajiet ta' rikreazzjoni, ta' divertiment dak iż-żmien. U iva, irridu nibqgħu naħsbu dwarhom bħala xi ħaġa li wieħed igawdiha mal-ħbib tiegħu, mhux ħaġa iżolata li segwija biss bejn l erbaħitan tad-dar tiegħu dak li jkun. Iċ-ċinema hija importanti fl-Ewropa, fil-komunitajiet iż-żgħar, fil-muniċipji iż-żgħar, iż-żgħar, hemm programmi li huma mirati għattiġijiet ħtiġijiet ta' reġuni l-autoritajiet lokali hemm linji gwida, kien hemm linji gwida mill-Kummissarju Almunja, jiena wkoll kont involut fihom dawn. Hemm livell kbir ta' flessibilità għal promozzjoni tal-film u ċinema fir-reġuni tal-Istati Membri. Dan huwa settur fejn aħna naħsbu li s-sussidi mhumiex problema bħalma huma fuħut mis-setturi tradizzjonali tal-ekonomija. Jiena żort, jiena attendejt il-ħidma tal-forum u jiena lest li nkompli naħdem it-tfit magħhom. Ninsab ħerqan. Sabiex nagħmel dawn il-kuntatti fix-xogħol li ġejjin. Is-Sinjura Martina Michels. Ähm, äh, ich setze voraus, dass Ihnen die UNESCO die... Zu Rottinger, L-ewwel il In-natura doppja tal-kultura tal x'taħseb dwar bħala prodott ekonomiku fis-soċjetà. Irdu nipromuovu l-varjetà kbira tal-kultura u l-kultura ma nħalluwix biss tiġi ridotta għal xi komodità monetarja. Dan kif nisa nagħmlu fl-Unjoni Ewropea? Sur Rottinger, biex u jieġib. Fil-mandat ta' negozjati li ġie koordinat flimkien magħkom il-Kummissjoni fil-mandat ta' negozjati tagħha taraf li l-kultura mhijiex oġġett. Il-kultura ma tistax tiġi mkejla f'termini ekonomiċi u monetari. Biss, issa meta tibda l tibda taħdem il-Kummissjoni ġdida mhux ħatibdel dan il-mandat tan negozjati l-iktar f'dan l-aspett partikolari tan negozjati flimkien ma l-Istati Uniti. Dak li huwa TTIP. Fit-TTIP il-kultura mhux ħatiġi meqjusa bħala prodott ekonomiku Il-programmi tagħna kollha fl-Ewropa jirriflettu dan l-element. Jekk taraw teatru, teatru lokali, teatru nazzjonali, teatru privat, il-mużewijiet. Iskejjel tal-mużika, l-orkestri, l-akademiji, l-iskejjel tal-arti, dan l-istituzzjonijiet kollha li huma responsabbli għad kattir tal-arti, dawn ħajibqgħu responsabilta tal-awtoritajiet lokali u reġjonali u awtoritajiet nazzjonali tagħna. Jekk fuq livell Ewropew naraw li l-kultura qed tiġi perikolata imminata b'xi mod jew ieħor, jekk b'xi mod jew ieħor naraw li l-kultura qed tiddajjef, l-edukazzjoni qed tiddajjef fl-Ewropa. Mela, allura tkun ir-responsabilità tagħna li naġixxu. Jiena kont responsabbli fil-kultura f'Baden-Württemberg u kolli ngħid illi aħna konna sponsors ta' ħafna attivitajiet kulturali, aħna ta' burin bil kizbit tagħna. L-attitudni tkun dik ta' non-kummerċalizzazzjoni tal-kultura dan mhux prodott ekonomiku. Sur Michel Raymond, l-ewwel mistoqsija mill-kollega saret bħala membru tal-Kumitat ITRE issa ħassirlek bħala membru tal-Kumitat għal-Kultura, l-Kumitat Kult. Ek joġbuk. Grazie, President, Komissarju. Il-portafol tijak jismu s-soċieta u l-ekonomija digitali. Nishtiq nistaqsi xaħġa dwar il-konċentrazzjoni tal-medja. Bir-revoluzzjoni tal-medja u xandi aħna rajna li kienem interessi privati fl-Ewropa u kontroll mill-istat. Kenna bżon ta' xaħġa ta' triq tan nofs U għalek issa għanna is-sena li għanna bħalissa fl-internet hemm interessi kummerċjali naturalment Wikipedia wieħed mill-aktar ismijiet marufin u jagħti servizz pubbliku iżda x-xejra qed taqba direzzjoni differenti kumpaniji kbar li qed jikkontrollaw partijiet kbar u sessjonijiet kbar tal-internet. Il-gvernijiet Ewropej dan ma jistgħux jagħmlu huma. Għanna eżempji ta' dan. Pala kummissarju l-ekonomija digitali, x'tista' tagħmel inti? Ħalli ma jkunx hemm konċentrazzjoni mhux mixtieqa u jibqa' jkun hemm skrutinju il-ħin kollu u x'tib ta' skrutinju ħat tagħmel fuq il-gvernijiet. Grazzi tassew. L-ewwel qabel kollox huwa iċ-ċittadin li juża li jistri il-prodotti tal-medja huma qegħdin jużaw il-ħin għad divertiment, għad rekreazzjoni tagħhom. Irridu nħarġu liċ-ċittadini għaliex huma l-imsieħba tagħna. Irridu nħarġuhom dwar l-użu sensittiv tal-internet mingħajr ma ċittadin ikun imsieħeb tagħna x-xogħol tagħna jsir għal xejn. Nemmen li hemm rwol għal liġi tal-antitrust li liġi tal-kartell, il-Kommissjoni għandha dimensjoni tagħha f'dik li jaskrutinju. skrutinju. Iżda jiena iva ħan insisti. U l-każ ta' Google fi frar u f'Marzu kien prova tal-approċċ robust u mimli enerġija tal-Kummissjoni u l-Kummissarji. Dan kien eżempju ċar li u għaxida tal-fatt ta' kif nistaw nieħdu deċiżjonijiet b'mod robust. Demarkazzjoni, neutralità tan-net. Hawnhekk aħna wkoll irdu nkunu sodi fl-aġir tagħna, mbagħad il-medja u djar ta' pubblikazzjoni. Palissa jinsabu f'nofs bidla, bidla strutturali li m'għandix twassal għat-tiswir ta' monopoli. Offline, online, b'termini digitali, il-kwalità u d-diversità tal-medja tal-ambjent tal-medja għandu jinżam. Semmejna pajjiż individwali fejn tħassib. Il-kwistjoni tal-pluralità. Hemmhekk irridu naraw li pluralità tittinżam fil-medja. Hemm setat taħt it-trattati, il-Kummissarju Reding ma tantx għamlet bif dan is-settur. U dan huwa track record li aħna irridu nżommu. L-Onorevoli Helmer, lejla tajba komissarju, f'sitta xurilu qed li l-Ewropa ma setgħetx tibqa' bi politika unilaterali tal-klima. L-għada iżda il-kollega tijak, il-kummissarju Tajani, għal li aħna konna qed noħol u massakru industrijali fl-Ewropa. Issa jien nixtieq nkun naf Inti għadek taħseb u eh, kif kont ħsib dak iż-żmien u għalek inti ħatat informazzjoni l suċessur tiegħek il-kummissarju kandidat kan jete dwar dan il-punt u minħabba li inti ma wassalx għal prezzijiet kompetittivi tal-enerġija fil-ħames snin, għaxar snin tijak, inti forsi tittama li minn warajk ikollu aktar suċċess minnek f'dan is-settur. Jiena naqbel perfettament miegħek. Dwar l-enerġija u l-infrastruttura digitali. Meta niġu biex nżidu l-valur fl-Ewropa, noħolqu l-ġdid, il-ġid, nippermettu l-industriji sabiex jistabilixxu ruhom fl-Ewropa. Hawnhekk l-ekonomija digitali hija importanti bl-istess mod daqs personal imħarreġ u spejjes. Issa, l-istati membri huma responsabbli għall uħut minn dawn il-prezzijiet, huma jintaxxaw l-elettriku, huma jintaxxaw l-enerġija. Għalhekk neħtieġu suq intern mingħajr Minar suq bl-ingrossa l-spejjes għall-elettriku jistaw kun ħafna aktar għalin. Issa qegħdin nippruvaw innaqsu l-ispejjeż tal-enerġija billi nżewqu sorsi tal-enerġija tagħna. Niddiversifikawhom. Għandna aktar kompetizjoni, aktar terminals tal-gas. Aħna irnexxinna nżommu baxxi l-prezzijiet tal-gas għaliex kienu diversifikazzjoni tal-sorsi prezzijiet aktar baxxi milli kieku żammejna il-monopolji tal-istati issa jiena l-ġimgħa dieħla ħankun qed inressaq l-analiżi sħiħa dwar l-enerġija illi suppost għandha taslilkom f'Ottubru u f'din l-analiżi aħna ħanaraw x'inhu x'inhi l-ispiża totali tal-enerġija mill-bidu sa tmiem taċ-ċiklu tal-katina. Bekk ikon aktar trasparenza u s-suċessur tijaw ikun tijaj ikun f-pozizjoni aħjar ħalli kollu prezzijiet aħjar għall-enerġija għall-industrija. L-Onorevoli Sonnenborn. Sure? Okay. Thanks for your patience. Herr Oettinger. Grazzi tal-paċenzja. Tilkellim. Sur Ottinger. Pala kummissarju għad-digitali. Id-dritt li tintesa fuq l-internet x'taħseb dwar dan? Kif nistgħu nevitaw sitwazzjoni fejn ċertu informazzjoni dwarek inkunu nistgħu ninsewa? ħadd Filtenberg u l-passat nazi tiegħu il-proposta li eh, jirkeb rota u l-kwotazzjoni tijak illi l-iktar ħaġa stupida jgħal mux ħajkun hemm aktar gwerer. U kwistjonijiet fej inti tajt licenzi ta' sewqan b'alkohol ta' 1.4% kjożbok wieġeb l-Ingliż. Jina segwejt il-mistoqsija tijak imma ma nistax inwieġeb għal dak kollu li qed id-dritt illi tintesa hija proposta tal-Kummissjoni. Ġiet mill-Kummissarju Reding ħarġet minn għandha u aħna għadottajnija bħala kulleġġ. Jiena napprova nappoġġa nemnu nemmen li dan huwa dritt fundamentali tal-persuni. Id-dejta u l-informazzjoni meta din tinħazen dejta dwarhom dwar il-persuni li miex ta' interess pubbliku iva għandha tiġi kanċellata. Wieħed għandu jkun jista' ineħħiha. Tintesa' Din hija l-pożizzjoni tagħna. Issa dwar il-kwistjoni ta' Swabian u Inkanabula dawn huma pubblikazzjonijiet illi ġew offruti għal beħ fil-Baden-Württemberg dan huwa kas magħluq issa. Liċenzja sewqan. Din ċedejta 25 sanilu. ilu. Kulħadd forsi jiftakar dan il-każ anke jekk jitneħħa mill-internet. Din hija xi ħaġa li wieħed irid ikollu jaċċetta. Grazzi. Thank you, Mr. Commissioner Designate, for clear answer. Uh, Grazzi, Kommissarju. Kandidat, uh, tweġiba tijak, issa, kenna il-clean around, il-gruppi politiċi, il-membri mux affiljati u kol, il-mistoqsijiet li jmiss. Is-sur Antonio Tajani. Sur Kommissarju, President, inti kont wieħed mill-komponenti tal-Kummissjoni Barroso li l-iktar ħadem bla edha ħalli jagħti l-Ewropa politika industrijali moderna u ġdida. Dan nafu, nafu b'mod dirett jinxieda ta' dan il-fatt. Issa, hidmietek fil-Kummissjoni Juncker timxi f'din id-direzzjoni. Ġiet prezentata, ġi preżentat ir-rapport dwar l-użu tal-broadband high frequency fil-rapport nar fortiġa li niproteġu l-industrija l-modell audiovisiv Ewropew, bbażat fuq min joħloq u l-pubbliku u koll aċċess gratuit għal kontenut. Issa, inti kemm ħadd tqis dan ir-rapport u qudiem il-pressjoni b'saħħita kompetittiva ta' ġganti bħal Google li mhumiex Ewropej x'politika ħat adotta ħalli tigarantixxi il-mudell ta' protezzjoni audiovisiv industrijali fl-Ewropa. Kif għati garantisċi futur ċert għal pjattaforma digitali sal-2030 kif propost mill-kollega tana? Il-Kummissarju Lami. Iva, Termini ta' analiżi u prospetti naħseb li dak li qed inti rapport huwa wieħed tajjeb u naqbel miegħu mija fil-mija. Fl-Ewropa Anna. offerta kbira ta' dak li huwa audiovisiv. Għandna standards għolin, kwalità għolja. X'nistgħu nagħmlu? Dak li nistgħu nagħmlu huwa li nużawh dan il-kontenut b'mod transkonfinali għandna frontieri lingwistiċi u bekk m'għandniex media Ewropea per se. Imbagħad hemm mezzi differenti ta' kif nistgħu niffinanzjaw dawn is-servizzi audiovizifi u prodotti. Irridu noqogħdu b'sebajnejn. Dan għandu jkun possibbli fil-ġejjin ħana tikom eżempju naf li f'xi stati membri hemm xandir privat ta' kwalità għolja mens, imma foħrajn il-kwalità mhix daqshekk tajba. L-aħbarijiet tagħna, l-ekonomija, il-politika. Ix-xandir, servizz pubbliku, x'nistgħu intejbu fih fil-ġejjeni, għandna narawh bħala kompetitur pur tassu, kompetitur ieħor tassu, Ħafna mill-mezzi ta' fondi għandhom jibqaw kif jinsabu bħalissa fl-Ewropa. Ħafna mis-sorsi tal-fondi għandhom jibqaw kif inhuma. Inti semmejt l-industrija, u jien imħasseb dwar it-telf tal-importanza ta' din l-industrija. Għanna l-impressjoni li din hija industrija li qed majna, iżda le jiena ma nemminx li juwek. Jista' jkollna industrija b'saħħitha fil-ġejjieni. Jekk nagħtu l-aħjar servizzi, servizzi li jeħtieġu l-persuni, servizzi finanzjarji u oħrajn. Nemmen li dan huwa fattur tassew importanti nistaw insaħħu l-industrija tagħna u nagħmluha kapaċi tilqa l-kompetizzjoni dinija. L-Onorevoli Zanonato, l-Kummissarju Oettinger għal regoli attwali tal-kompetizzjoni fl-Ewropa joħol u xkil għat telekomunikazzjonijiet Ewropej vizavi dawk globali, iġifieri, il regoli attwali irraznu il lieħ tal-intrapriżi Ewropej Nemmen illi kun importanti illi napprovaw il-pakket leġislattiv li il-Parlament approva f'April dwar is-suq uniku tat-telecoms. Dwar dan il-punt nixtieq inkun naf x'taħseb inti. F'termini aktar ġenerali nistaqsik xi ħaġa oħra kif ħadd iggarantixxi l kompetizzjoni fost l-intraprizi differenti li operaw f'dan is-settur ħalli jiġu protetti l-interessi tal-konsumaturi u tal-intraprizi u ħalli il-profitti tal-kumpaniji l-kbar u l-operaturi l-kbar jissarfu f'investimenti fl-infrastrutturi digitali u mhux biss f'dividends. Telekommunikation ist zuallererst eine Dienstleistung mit Interesse it-telekomunikazzjonijiet huma l-ewwel qabel kollox servizz fl-interess tal-konsumaturi u tal-ċittadini. Iservu għalloti tal-informazzjoni l-industrija edha toffri servizz. U dan huwa il-qoffol ta' kollox xina nemmen li regolament dwar is-suq waħdini tal-telekomunikazzjonijiet jisħaq propju fuq dan. U saqt nistennew li l konsil li jieħu pożizzjoni sabiex eh, fi żmien li ġej tista' tittieħed deċiżjoni tkun tista' tiġi eh, approvata u implementata. Issa hemm min qed jgħid li hemm bżonn ta' approċċ ġdid u rridu nibdew mill-bidu b'leġislazzjoni ġdida. Jiena ma naħsibx li dan huwa l-aħjar mod kif nimproċedu. Naħseb aħjar li nkomplu bil-proċedura li bdejna biha x'inkella se naħlu xi tlieta jew erba' snin Umbat b'sentejn jew tliet snin ikunu nistgħu nirrevedu l-leġislazzjoni eżistenti ma huwa importanti illi il-leġislazzjoni tsir realtà fix-xhur li ġejjin u mbagħad illi tidħol fis-seħħ u mbagħad ikollna reviżjonijiet meta jkun hemm bżonn. Ma naħseb li jekk nieqfu issa nkunu qed nagħmlu żball f'dawn l-aħħar snin, f'ta' kollu li għandu xaqsam għal protezzjoni tal-konsumatur u anki għal l-użu tal-telekomunikazzjoni mill-konsumaturi, aħna hawnhekk għandna rekord tajjeb irridu nsaħħuh anki charges għal roaming. Dan u koll huma importanti m'għandux ikun hemm frontieri nazzjonali li joħolqu rati differenti skont il-pajjiż. Aħna irridu li kunem suq għal servizzi digitali u il-charges ta' roaming qed eh, jostakolaw dan. Hemm bżonn li nagħmlu progress anki għal ġit u għal fl-interess ta' ċittadini. Ħafna minn dawn l-industriji ta' telecoms dak li huma kwotati fil-borza ma tantx sejrin tajjeb u qed ikollhom diffikultajiet. Issa, fuq xena globali, l-atturi Ewropej mhumiex kbar biżejjed u naħseb illi fl-Ewropa għandna bżonn ta' diversità u l-operaturi reġjonali wkoll għandhom ikollhom possibilità li joffru servizzi, imma ejjew nistaqsu lil nafusna. Politika tal-industrija tat-telekom se aħna nħarsu lejn l-eżempju tal-Istati Uniti li aħna għanna kumpaniji li mhumiex kbar daqs il kbar net, imma xorta irridu nżommu sodi meta nikkompetu kontra il-gbar net. Naħseb illi dawn huma żviluppi importanti għasnin li ġejjin. Grazzi ħafna, Sur President. Dak jandu għandu xaqsam mal l-internet u l-IT Hemm bħalli kiku kontradizzjoni għaliex hemm aċċess blaħlas għal prodotti kulturali fuq l-internet li eh, gawdu minnu iż-żaza b'mod partikolari. Kien hemm dak il-moviment kontra l aktar bat mill-banda l-oħra hemm dawk il-liġijiet dwar id-drittijiet tal-awturi qed nara konflitt hawnhekk u tista' tbagħti l-kultura minħabba f'dan. Jiena nixtieq nistaqsik kif se tindirizzah dan il-paradoss. Eh, Sorettinga. Jiena naħseb illi għandu jkonna protezzjoni stabli għal eh, dawk illi għandhom id-drittijiet tal-awtur, għal kreaturi. Naħseb illi iċ-ċittadini se nirbħuhom meta aħna nistaw ukoll inħeġġuhom illi jsiru awturi, inħeġġuhom illi jpoġġu il-prodotti kulturali tagħhom fuq il-palk fuq l-internet, fuq l-screens. dawk li għandhom id-drittijiet tal-awtur rridu jkunu imħarsa sabiex dawna jibqaw jeżistu anki fil ġejjieni Għandhom dritt li jitħalsu li jirċivu l-mizati. Mbagħad dwar il-konsumaturi li kunu jużaw l-internet, importanti li jkollhom aċċess għal prodotti kulturali kollha u dwar dan hemm ħafna proposti illi li tfasslu mill-Kummissjoni. Il-Kummissjoni tkellmet ma' daw kollha konċernati f'dawn l-aħħar snin u għabbażi ta' dak illi sema u talmet se tħejji abbozz għal liġijiet ġodda tal dwar id-drittijiet tal-awtur fid-dawl tar-realtà ġdida. Komissarju, inti diġa tkellimt dwar il-roaming u l-isforzi li għamlet il-kollega tija Kroos inti taf il-pozizjoni tal-parlament xini miljoni ta' ċittadini Ewropej l-om jistennew illi dawn il-mizati tal roaming jinqataw. Imma jiena nixtieq nkun naf mod formali jew informali x'beħsibek tagħmel biex tiżgura illi din il-proposta se tibqa' qawwija mhux se tiddajjef. Umbat, inti ntlabt illi f'dawn is-sitxur li ġejjin toħroġ bi proposta għal riforma ambizjuża tas suq digitali. Inti tajt naħjel ta' dak li tixtieq tagħmel imma tista' issa fil-qosor tajdinna eh, xaħġa dwar 3, 4, 5, 6 pilastri tar riforma unbat kif tara il-divizjoni ta' xol bejn dak li se tagħmel int u il viċi President għal assuq digitali. Grazzi ħafna. Il-sur Anza pu il-suq digitali u għal-koordinatur għal-ħafna eh, kummissarji inklus jien. Jiena mandi ebda dubju illi se naħdmu tajjeb mod kolleġali fl-imkien jena inni nafu anki meta kont eh, kap tal-gvern u kenna bosta skambji f'dawn l-aħħar ġranet. Hemm bżonn ta' koordinament nemmen ukoll li s-servizzi tiegħi ukoll se jagħtu l-kontribut tagħhom. U naħseb illi għandna bażi tajba biex niproċedu b'dan il-mod. Issa, fil-Kunsill ħadd ma jista' jobbliga ħadd jagħmel xejn, wieħed jista' biss jippreżenta l-argumenti. Mbagħad l-istati membri kollha għandhom frontieri ma' pajjiżi oħrajn u hemm ħafna ħafna ċittadini illi jafu x'inhu mal-benefiċċji li jġib ir-roaming u il-ministri jridu jifmu illi ir-roaming huwa fl-akbar interess ta' ċittadini tagħhom mod partikolari għal eh, kabbir anki fil-reġuni fuq il-frontieri anki fuq il-xmara rin um, bejn, -Franz, bejn Franza u l-Ġermanja, l-pajjiżi Baltiċi, nietom l-Ewropa ċentrali. Anki li wieħed jaħdem, jivvjaġġa, jieħu l-btala. In-nies jorganizzaw ruhom u ħajjithom irrispettivament mill-frontieri tagħhom imorru lil lin mill-frontieri ta', ta pajjiżhom, iridu jaħdmu u jgħixu u rridu jikomplu jamlu l-affarijiet b'mod naturali u kif ikunu komdi għal daqstantu bat ma rridux l lura wara il-btala u jsibu xi kont jistennihom. Naħseb huwa importanti illi kunem europanizzazzjoni tal-politika digitali b'kull mod fir l infrastruttura riċerka, l-standards. U anki għal mod kif jenataw is-servizzi li ċittadini b'mod transkonfinali sabiex ma jsibux xkiel jew limiti minn pajjiż għal ieħor jekk qed irid jara t-television qegħdin qed iħallas il-liċenzja fil-Ġermanja bat ma jkollux aċċess għal xi ħaġa li qiegħda tiġi minn pajjiż ieħor dan din hija xi ħaġa inaċċettabbli. Iva tajtek il-possibilità illi titkellem ftit aktar fit-tul irrit irridu noqogħdu attenti għal ħin issa is-Sinjura Mariza Mattias. Grazzi President. Signora Tinger. Grazzi, President. Taħt il-Kommissjoni ta' Sur Barroso kienem irrida illi l-Unjoni Ewropea toqrob iktar lejn iċ-ċittadini ma naħseb robna iktar lejn in-negozji. X'se tagħmel inti biex tevita l-iżbalji li saru fl-modi u illi tati wis kas interessi ekonomiċi gbar kapitu ta' ċittadini Ewropej. U kif nistaw nizguraw illi id-drittijiet digitali jitqisu bħala dritt tal-bniedem ġdid miflok sempliċement dritt kummerċjali. Naf illi Sur Barroso u inti tħobbu ħafna is-social networks taħsbu illi forsi fil-ġejjeni biex tkunu iktar ripi ċittadini u turuhom iktar biberija tistaw forsi tamlu naqra sforz akbar? Il-komissarju nominat. Naħseb hemm xi preġudizzi hawnhekk dak li intijat, intijat illi konna qegħdin nifavorixxu l-industrija u interessi finanzjarji Uh, uh, uh, fuq jew għaskapitu ta' ċittadini Ewropej, jiena ma naħsibx li dak huwa minnu, jiena dejjem kont hemm għal ċittadini Ewropej il-bib tal-uffiċċju tiegħi huwa dejjem miftuħ, miftuħ anki għal membri tal-Parlament Ewropew u jiena kelli l-opportunità li nitkellem direttament ma' ċittadini fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea f'dawn l-aħħar snin. Imma mbagħad mill-banda l-oħra l-ekonomija għandna bżonna wkoll n-nies għandhom bżonn jaħdmu. U peress li aħna għandna ekonomija soċjali tassu ma nistawx ninjoraw l-ekonomija u l-industrija. kif nistaw nippjanaw l-infrastruttura minn arman isu l-ħtiġijiet tal-industrija u tal-kummerċ dak ikun sballu kol, għanna bżon l-industrija, l-kummerċ pala parti mill-politika Ewropea intelligenti biex dan kollu kunu nistaw mbagħad eh, nużaw biex u aktar opportunitajiet ta' xogħol. Jiġifieri jiena ma naqbilx miegħek, jiena rrid li l-Ewropa tkun kompetittiva jekk l-industrija tkun b'saħħitha ikun hemm iktar impjiegi u dan jitlob investiment biex intejbu il-kwalità tal-ħajja ċittadini kollha. Kummissarju nominat mill-bidu net ta' dan ismeħ il-mistoqsijiet kollha saru mill-membri tal-Kumitat ITRE u Kult. Issa wasal il-moment illi aħna nieħdu mistoqsijiet mill-Kumitat Ġuri u imku. Signora Rede, Sur Komissarju nominat, inti semmejt illi wieħed mill-miri tal-Kommissjoni il-ġdida huwa li il- saħħu l-aċċess li għandhom iċ-ċittadina l-prodotti transkonfinali. Inti x'se tagħmel biex tagħti lil kulħadd il-possibilità biex jaħdem b'mod kreattiv flimkien mal-medja? u eh, il-rakkomandazzjoni li għamlu l konsultazzjoni li saret dan l-axar illi għandu jkonna liġi dwar id-drittijiet tal-awtur Ewropea naħseb illi dan u importanti ferm bżon illi konna politika dwar l-internet fil-politika jew l-enin tana inti taqbel ma dak li għal-sur Anseb li din tkun ideja tajba u inti se tuża iż-żmien mill sal-vot fil-parlament illi eh, twiqta jkollok smieħ online biex twieġeb mistoqsijiet mill-komunità fuq l-internet. Fil-ħames snin li ġejjin il-leġislazzjoni illi se tfassal il-Komissjoni dwar id-drittijiet tal-awtur se tkun uh, waħda mill-iktar proposti leġislattivi diffiċli li se konna naħdmu fuqa għaliex hemm ħafna xogħol ta' tħejjija li jrid isir f'bosta direttorati ġenerali. Well, din l-unika mezz kif aħna nistgħu niksbu maġġoranza hawnhekk f'dan il-Parlament irridu naħsbu dwar interessi kulturali u ekonomiċi. Irridu nqisu kollox kemm fil-liġi privata u anke dik pubblika għalek jek dan il-parlament joħroġ bi proposti, intom tisimaw il-gruppi, l-individwi, taraw xinuma il-problemi il problemi tal ewlenin u Iva, Jiena naqbel ma dak li għal sur Ansep. Is Isabella Adinolfi as next speaker. Signora Adinolfi. Grazie, President, Commissario. Peress li se jkun hemm id-diviżjoni fuq direttiva dwar il-servizzi tal-medja audiovisiva, inti beħsibek tinkludi ċittadini Ewropej f'dan il proċessu jekk iva permezz tal-liema strumenti peress il-konsultazzjonijiet li qed jintużaw bħalissa mill-Kummissjoni jidru li huma strument mhux effiċjenti u l-Unjoni Ewropea iċ-ċittadini jarrawa bħala embeda u mhux demokratikament leġittimata dwar il-disciplina ta' drittijiet tal-awtur ninaqat ma dak li diġa staqsew kil-kollegi tija, jina nishtiq nkun naf għalmenu bit-taljan aħna ekfimna, xrittajt meta għat inti li tikunem ħarsin stabli ta' drittijiet tal-awtur. U inti tħoss illi il-protezzjoni ta' drittijiet tal-awtur ti tkun imdajfa per eżempju minn xifti ta' fair use biex tħares id-drittijiet fondamentali pal libertà tal-espressjoni u l-manifestazzjoni ħilsa tal-ħsieb. Natürlich ist Brüssel und Straßburg für einige Mitgliedstaaten weit. Grazie. Iva, Brüssel u Strasburg jidru beda għal xuħut. F'demokrazija rappresentativa, inti inti dik il-persuna li tirrappreżenta ċittadini ta' barra? U dawn iċ-ċittadini aħna rridu naħduhom bis-serjetà u nirrappreżentaw l-interessi tagħhom. Fil-proposti dwar id-drittijiet tal-awtur, dawn mhux se jintużaw u jitqisu f'termini biss formali rridu li jiġu diskussi u diskussi bir-reqqa. Kif ġara f'ċerti proposti leġislattivi fil-qasam tal-enerġija, dawn imbagħad jgħaddu għal gruppi politiċi tagħkom. U li se jkun hemm xi 20 jew 30 kollegi tiegħek illi se jieħdu interess dirett fil-drittijiet tal-awtur u se jkunu involuti fid-diskussjonijiet bikrija fuq dawn id-dispożizzjonijiet. Naħseb li mod kif taħdem il-Kummissjoni il-parlament ikun involut mill-bidunet kif rajna mill-diskussjonijiet u mill-kontroversi, ma dan huwa l-uniku mod huwa biss permezz ta' dibattitu tajjeb illi wieħed jista' uh, jimxil qudiem b'mod serju. Iva, forsi Brussell u Strasburg jidru mbeda għal ċerti ċittadini, imma online kulħadd jista' jilħaqna, kulħadd jista' jitkellem magħna. F'ħafna rounds ta' konsultazzjonijiet aħna smajna li ċittadini u kienem ħafna ċittadini illi komunikaw maħna. Sur Nicholas Bay se jagħmel mistoqsija fl-aħħar tar round li mis, nirringrazzja l kollegi kollha b'mod partikolari il-kummissarju nominat eh, għad-disciplina li Rejtu u issa Eh, naddi irridni issa l-Sinjura Silvia Costa illi hija President tal-Kumitat eh, għal-Kultura. Issa nati il-mikrofonu l-Sinjura Valean. Ekjoġbok. Grazzi. Kommissarju, wara l-enerġija l-darbohranti qed tiġi fdat Eh, b'suq fejn il-prodotti mhux se jmorru minit għall-oħra u dan jagħmel is-suq digitali suq partikolari ħafna. Għall-enerġija inti kont ija taħdem u tistinka għal fuq l-infrastruttura u inti għal darboħra għati li l-infrastruttura hija importanti għall iżvilupp ta' suq digitali waħdini. Imma bl-iżvilupp tal-internet aħna rajna li hemm sitwazzjoni zbilanċata minn perspettiva regolatorja għanna settur ta' telecoms li u regolati zzejiet illi huwa mistenni li jinvesti u mbagħad hemm l-over the top players illi qegħdin jużaw iktar broadband minar ma jħallsu l-kontribut tagħhom għall ispejjeż kif se tindirizza il problema permezz tal-modernizzar tal afas regolatorju. X'se jkunu l-inċentivi għas settur tat-telecoms biex jinvestu privatament fl-infrastruttura. Grazzi, Signora Valean, eh, komissarju nominat. Akjoġbok. biex tistimula invest privat l għenet t ikollok investituri li jafdaw u jemnu fil-suq. U biex naslu għal dik is-sitwazzjoni rritu ikun hemm ċertu ċertezza l-ek rritu ikollok politika digitali li tħares il qudiem sabiex l-investitur fis-snin li ġejjin meta jrid jaħdem ma' msieħba ma' l-azzjonisti, msieħba soċjali. Ikollhom xi ftit ċertezza biex ikollhom ċans illi jagħmlu ftit li mbagħad hemm bżonn ta' kofinanzjament, hemm bżonn ta' finanzjament pubbliku biex imbagħad ukoll jiġi stimulat l-investiment privat. U mbagħad irridu naraw kif u fejn nistaw nindirizzaw ir-riżorsi tagħna. L-investiment pubbliku irrid jistimula ma jridx ikun sempliċement flus li jitfadbu fi proġett u daqshekk jispiċċa kollox hemm. U fl-aħħar net, meta aħna nkunu ħlaqna dan is-suq digitali intern hemm bżonn ta' awtorità waħda għal eh, dan is-suq Ewropew u mhux 28 awtorità separata. Se imma sadak it-tant sfortunatament se jkollu nkomplu bir-regolamentazzjoni nazzjonali imma qabel ma jkonna dan ir-regolatur Ewropew se jkun hemm bżonn li jkun hemm kooperazzjoni qawwija bejn it-28 regolatur li ESA fis-settur Eh, tal-enerġija u berek fil-qasam digitali. U dawn iż-żewġ korpi li ACA e u il-berek irridu jistidnu li 28 autorità nazzjonali biex jiddiskutu fl-imkien sabiex dawn jaraw kif jistaw jarmonizzaw ir-regolamenti tagħhom u jikkoordinawhom u ma jpoġġux ostakoli fit-triqtom. Issa nati il-mikrofonu l-Sinjura Malin Mizzi. Grazzi, Signora President, Kummissarju nominat. Eh, l-itra, il-mission letter tijak tajt illi wieħed mill anijiet tijak huwa li tappoġġa l-industri kulturali u kreativi. Infrastruttura xirqa għall-internet, charges tar roaming, ambjent li mux tajjeb, pal per eżempju naqas ta' faċilità l-micro payments u anke l-impossibilità li kunem il-tixrit tal- ta' dawn il-xolijiet qed waqfuna mill inħolanijiet tagħna x'beħsibek inti tagħmel biex t daqqatit li dawn l-industriju grazzi għat teknoloġiji l-ġodda b'mod partikolari l-użu ta' 3D scanning u printing technology għan prodotti ta' wirt kulturali qed jiġu eh, irreplikati iktar minn qatt qabel inti imħasseb dwar l-implikazzjonijiet li dawn iż-żewġ teknoloġiji tipi ta' teknoloġija qed ikollhom fuq il-wirt kulturali tal-Ewropa u jekk iva tista' tgħidilna x'miżuri beħsibek eh, twetta biex tħares il-wirt kulturali u tħares l-arti u l-artisti mill-abbuż ta' din it-teknoloġija. Thank you, Honorable Missy. Please, uh, design the commissioner. The digitale Welt und die Möglichkeit. Kommissarju nominat, il-dinja digitali u bħalma tafu l-opportunitajiet li hemm muza magħhom. Irridu jitqisu tittara l-opportunitajiet iva ma tittara perikli wkoll kellek raġun semmi dan il-punt. Il-liġi tagħna ta' drittijiet tal-awtur, per eżempju, hemm bżonn insibu l-miżuri biżejjed ta' protezzjoni biex immexxu l qoddim ħanaslu għal liġi ta' dritti tal-awtur għal dan il-qasam ukoll. Il-qasam ta' teknoloġija informatika dan ħajkun il-qofol tas soċjetà tagħna fil-futur ta' bil-ħaq hemm opportunità wkoll. Palma nafu, ħafna żgħażagħ, produtturi ta' riklami eh, fuq l-internet u prodotti digitali ta' dan it-tip minnar il-possibilità tal-firxa ta' dawn il-prodotti fuq l-internet m'għandhomx ċans ta' suċċess, imma fiftit jiem għandhom opportunitajiet kbar biex ikunu ta' suċċess fl-Ewropa. Għal daqstant għanna opportunitajiet għal negozji żgħar, irridu naħtfuhom, irridu norganizzaw dawn il- xolijiet biex bekk nimxu l-qoddim u nilqaw għal perikli li jem. Għanna bżon politika effettiva biex il-drittijiet tal-awtur tkun tassow fil-qalba tal-politiki tagħna li kellna f'dan l-aħħar snin. Grazzi, is-sur Prezzel mill-Kumitat Imko jekk jogħġbok. Signora President, Kummissarju nominat Uttinger, illum għal kwarta tkellimt dwar l-ekonomija digitali u l-qasam digitali in ġenerali. Ħafna minnu naqbel miegħu u għat li fil-fond ta' qalbek inta dek parlamentari Ewropew u inti rappreżentant tan-nies Jekk tassew tirrappreżenta lin-nies, allura hemm bżonn tirrefletti daqsxejn biex tirrefletti l-interessi ta' ċittadini tagħna bħal pereżempju l-protezzjoni tad-dejta, il-privatezza. Imma tlaqqas darba ma semmej dawn l-affarijiet fid-diskors tiegħek tkellim dwar in-neutralità tal-networks għal erba' minuti sħaħ, imma l-affarijiet l-oħra mbagħad ma tħallx fid-dettall fuqhom. U il-mistoqsija hija din, il-kontroll tal-aċċess ta' data sensittiva, mixtrija minn kumpaniji ta' pajjiżi terzi, per eżempju. Din hija xi ħaġa li il-President tagħna ħajkun interessat ħafna fiha u bħala kummissarju f'dan il-kulleġġ kemm ħajkollok saħħa fuq il-kummissarju l-oħra fih dan il-kulleġġ ta' kummissarji. Grazzi, niprofa nistaqsi eh, sensi, niprofa wieġeb is-sensiela ta' mistoqsijiet li staqsejt fil-fatt. Jintkellem iva dwar il-neutralità tan-net, dwar l-approċċi tagħna li jisom madomx iżommu ma' żminijiet tagħna iżda kollegi ma staqsux mistoqsijiet fuq dawn loqs, ma jimma provajx namel ta' birruħa l prova naqta il-mistoqsijiet minn qabel jien wieġeb dok li jistaqsuni. Issa, l-abbozz ta' regolament li għanna fuq il-protezzjoni ta' data dan huwa regolament bażiku u dan tassow ser jiġi diskuss fid-dettall. Jiena mhux il-kap tal-qasam f'dan ir-rigward imma il-kap huwa l-kollega huwa l-kummissarju ewlieni f'dan il-qasam. Madanakollu nemmen il-protezzjoni effettiva tal-privatezza u l-protezzjoni tad data hija biss possibbli tkun fuq il-livell Ewropew. Għandna livell għoli ta' protezzjoni fl abbost ta' leġislazzjoni, għandna stati membri individwali li fl-imoddi dowi kaxkru saqajhom. U pajjiżi huwa wieħed minnhom dawn il-pajjiżi. Dan fuq il-livell tal-Kunsill. U għalhekk neħtieġu nevitaw is-sentejn min li kellna li huma prattikament inaċċettabbli. Issa jekk f'dak li għandu x'jaqsam il-prinċipji ta' ħażna tad-dejta. Rridu ninnegozjaw mal-Amerikani minnaħa l-oħra rrid ikollna linja Ewropea maquda u soda fejn ta' bilħaq nafu li hemm stati membri li huma qrib l-Amerikani u servizzi għad qrib magħhom, imma l-istati membri hemm bżonn jintebħu fejn hemm servizzi ta' kooperazzjoni imma fejn hemm mbagħad limiti għal din il-kooperazzjoni mal-Amerikani. Jiena nemmen li jekk din inġibuha żewġ ikonna min jatina widen anki f'Washington u noħorġu bliġijiet ta' protezzjoni tad-dejta li jkunu fl-aqwa interess ta' ċittadini tagħna. Grazzi. Grazzi, issa ngħaddi l-mikrofon lill-Onorevoli Jean eh, Medika Mada minn Kumitat Kulturi. Grazzi, Sur Komissarju nominat. Inti taf bħali illi eh, ma tistax tisra l-arinġa jew rota imma għaw nis għaw ġew illi għaw nis illi eh, ħossu illi l-użu ta' prodotti kulturali minn ma jħalsu għalli hija ħaġa tajba u jsejħu din eh, libertà. Jena naħseb illi memx kultura la volja jaqlbi għalbna ħafna minna ekonomija tal-kultura. Komissarju, inti diġa samt maħna ħafna ideja tija imma inti beħsibek tiżgura illi riformi kollha ta' drittijiet tal-awtur fl-Ewropa jipproteġu il-kreaturi Ewropej mod effettiv mill-flok l-interessi tal-ġgamti barranin li eh, jistaw joqtlu l-kreativita u mill-banda l-oħra dawn il-kumpaniji u koll jaharbu koll mill-leġizlazzjoni fiskali. Issa, għandi mistoqsi oħra fl-istess ħin, xtaħseb inti xtaħseb inti dwar il-ġejjeni tal- private copy. Alte Abgeordneter, die duale Ordnung mit privaten Unternehmen im Bereich des Rundfunk. Kommissar nominat, Min banda għandek kumpaniji privati li emesxu organizzazzjonijiet tal-xandir. Imbat għandek xandara tal-istat. Naħseb li dawn għandhom jizistu tnej li huma għandna sistema doppja u mbagħad sta għal kull stat membru li jipprova jikseb l-aqwa bilanċ skont kif jasibaw u li ma kwalità għandu jkun hemm u kif dawn ix-xandara għandhom jiġi finanzjati. Jista' jkollok pay TV, pay for view, għandek ir-reklamar, għandek il-finanzjamenti mill-istat, għandek ħafna sinsela ta' sistemi fl-istati membri differenti. Naħseb illi għandna nirrispettaw is-sistemi differenti f'kull stat membru. It-tieni, tkellimt dwar id-drittijiet tal-awtur. U anke l-IPR, drittijiet tal-proprjetà intellettwali. Naħseb illi ħaġa tajba jekk nistgħu niprovdu ċittadini kollha l-aċċess jekk huwa possibbli dejjem għal prodotti tal-kultura. Iżda mill-banda l-oħra mbagħad ma rridux li dak li jkun jiexu jkampa fuq id-drittijiet tal-awtur biss, rridu li jkun hemm possibilità li dak li jkun jaqla l-introjtu għal dak li joħloq fil-futur u għalhekk tittara minn huwa sejt tal-prodotti kulturali u tittara l-miżati minn fejn ġejjin u għand minn ħajaslu. Għandna liġijiet ta' drittijiet tal-awtur imma mhumiex eh, konformi mal-żminijiet tal-lum, mhumiex għaddati għad-dinja diġitali u għalhekk f'dak li għandu x'jaqsam il-ħażna diġitali hemm bżonn li nfasslu liġijiet ta' drittijiet tal-awtur li huma mraqma apposta għad-dinja digitali. Għanna bżonn riformi dettaljati, ma da ma jfissirx li kollox ħajkun disponibli u bxejn u ħadd ma jkollu drittijiet tal-awtur fuq affarijiet li huma diġa disponibli bxejn. Le, irridu niżguraw illi ikonna suq għal prodotti kulturali imma fl-istessin fil-futur rridu niżguraw li l-detenturi ta' drittijiet tal-awtur inħarsu l-interessi tagħhom ukoll. Din hija kwistjoni ta' opportunità l-futur. Grazzi mill-Kumitati Itre u Libe għanna il-kollega eh, Ernst. Grazzi fuq il-privatezza ta' data. Inti konċu li l-izviluppi fl-industrija tal-IT li l-koll nishtiqu nishtiq nipromovu jeħtieġu wkoll minna illi jkollna regolamenti ta' privatezza u ta' protezzjoni ta' data fuq ritratti per eżempju, eccetera. Il-sigurtà tal-IT għanna nħarsu lejha b'approċċ differenti, blenti differenti fl-industrija, x'tixtieq tagħmel dwar dan b'termini prattiċi. Dik l-ewwel mistoqsija tiegħi it-tieni. Ser riżomma domanda tal-Parlament illi fis-software fejn dak li kun idur mal-liġi m'għandniex inħallulu l-bibi miftuħin beraħ? Taċċetta l-appell tal-Parlament u tiħdu bis-serjetà dan il-punt li għandu jkun hemm projbizzjoni fuq l-użu ta' dawn il-tamir. Aħna qed ngħidu fi kliem ieħor software bxejn li għandu jkun iktar faċli għall-utent li jużaħ. Il-Kummissarju nominat, is-sigurtà tal-internet, tad-data, l-protezzjoni tad-data u r-reati fuq l-internet u tal kompjuter dawn huma kwistjonijiet li huma ta' tħassib għalina l-koll u jaffetwaw lilna l-koll u huma kruċjali għal fiduċa tal-ċittadini tagħna fid-dinja ta' għada ta' sigurtà tal-internet, ħabtu wiċċhom ma' sigurtà fuq l-internet ta' kuljum meta jaħsnu u jitrasferixxu d-data. U jiena naħseb li f'ċertu waqsma qed naqgħu lura meta mqabbel ma' soċjetà diġitali jew l-ekonomija diġitali fil-qasam ta' sigurtà għandna esperti ta' barra minn hawn, għandna l-istrumenti xirqa, strumenti teknoloġiċi, imma dan irid ifisser li fil-Ewropa rrid ikollha tmun f'idea u tkun pionier fuq dan il-qasam anke fil-futur Naqbel mijak mija fil-mija fuq dan. Fuq id-domanda tal-Parlament u l-appell tal-Parlament, jekk hux se neħduhom bis-serjetà, tistgħu taraw minn dal-ħar ħames snin li jenna niħu bis-serjetà dejjem il-Parlament Ewropew. U naħseb li tista' tistenna l-istess minni l-ħames snin li ġejjin l-affarijiet għadhom ma ġewx deċiżi, imma l-affarijiet jiġu diskussi mbagħad wara dibattitu twil ta' sala qbil. Grazzi, Kummissarju nominat Oettinger, issa il-mikrofonu lis sur Albrecht. mill-Kumitat Libe. Jekk joġbok. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi, Kummissarju nominat Oettinger. Tlet mistoqsijiet għalik. Kif biħsiebek tevita li jkun hemm il-pożizzjoni tal-Kunsell fuq ir-riforma tal-protezzjoni tad data u tkun differenti minn dik tal-Parlament. Kif ħadd iżgura minn ħatijak tiegħek illi l-ebda operatur ta' telekomunikazzjoni tal-Unjoni Ewropea jkun jista' jużi hardware u software b'inċertezzi, imma mbagħad ma jkollux uh, eh, il-bibin miftu ħabera għal li NSA. X'ser nagħmlu biex insibu tarf din is-sitwazzjoni? Għaliex inkella dawn ikunu jimxu kontra l-artikolu 15 sottosezzjoni 3 anke fir-rigward il-żamma tad-data u anke l-fornituri tat-telekomunikazzjonijiet. Grazzi. Komissarju nominat. Iva, grazzi ħafna. Dan parti mill-portafol tiegħi ovvjament. U hemm ħaġa ċara li l-istati membri huma responsabbli biex jimplementaw il-leġiżlazzjoni Ewropea. Dan huwa obbligu li hemm fit-trattat. Obbligu fuq spallejhom u m'hemmx marġni ta' manuvra hawnhekk anke fir-rigward dawn l-sfumaturi li hemm aħna f'dan il-qasam ħan neresqu il-proċedimenti tagħna ħajkun hemm diskussjoni anke fuq il-livell ta' kunsill iżda rispettivament x'inhu d-daqs aħna dejjem ħansusu li l-trattati jiġu rispettati mal-istati membri inkella jkun hemm proċedimenti l-qorti. Bekk niżguraw li l-liġi tiġi implementata dejjem. X'nistgħu nagħmlu viżavi l-Kunsill? nistaw Insemaw leħenna, najdulom xinu l argumenti tagħna, ħna parti mit-trialogi, imma f'demokrazija ovvjament ma tistax iġġiel il-dak li jkun jagħmel jagħmel dak li trid inti hemm ir-responsabilità titwassal l-argumenti tiegħek u tipprova tiġbed iktar lejk fir-rigward l-argumenti li terbaħ. Iżda għandna kollegi responsabbli anke għal politika digitali. Irridu naraw li nimxu f'dan ir-rigward palma nexxinna fil-qasam tal-enerġija. Dan japplika anki kemm għal kuntatti li għandna ma' Berlin kif ukoll ma' blit kapitali oħrajn. Grazzi sur Marco Zullo fisem Litre. Ikjosbok. Grazzi President, Komissarju nominat Ottinger, il portofoll li ser kollok huwa kruċali għall-iżvilupp u għall-irkupru ekonomiku Ewropew. Jien ġej minn moviment politiku ġdid, il-moviment tal-ħames tilel, u wieħed mill motto tagħna huwa ejja nibdew mill-punti komuni tagħna bħala luok ow li biex nerġaw nibnu l-Europa mill ġdid Il-Kommissjoni taħdem f'dan ir-rigward billi tippromovi proġetti bħal il-bliet intelligenti, smart cities, fejn setturi pa' trasport, l-enerġija, u telekomunikazzjonijiet jinġabru flimkien u bekk tifavorixxi din dan it-twelit minn ġdid fl-Ewropa. Il-problema hija din, dawn l-argumenti jimxu f'direzzjoni differenti u jolqtu direzzjoni differenti u dawn id-direzzjonijiet ma ħadmux tajjeb ma' xulxin u għalhekk nistaqsik. Inti ħaterfa responsabilità f'dan ir-rigward għal din il-viżjoni biex tibda mill-ġdid mill-bliet ħajkollok din ir responsabilità biex tkattar din il-kooperazzjoni? Grazzi, Kummissarju nominat Utinger. Iva, għandek raġun. Fil-bliet, kif ukoll fil-żoni fejn hemm ħafna bini, dawn l-affarijiet irridu jimxu id fit li semmejt inti. Il-Kummissjoni tliet snin ilu bdiet l-inizjattiva tal-komunitajiet u l-bliet intelligenti u tlet kummissarji sur Kalas għal trasport, sur Gross għall IT u jiena kollha Iktar ma jkollok networks, iktar tifranka l-enerġija. Ovvjament nistgħu nevitaw jew innaqsu l-emissjonijiet u nistgħu innaqsu l-konsum ukoll. Issa belt b'network, belt intelligenti, tippermettilna nagħmlu rikonċiljazzjoni tal-ħin tax-xogħol u l-ħin liberu. U għalhekk fil jim li ġejjin dawk l-istess bliet ser jimxu aħjar f'dak li għandu xieqsam ma' kompetizzjoni ma' bliet oħrajn. U għalhekk irridu mmexxu proġetti pilota biex nuru kif il-bliet tal-futur jistaw jamlu rekonciliazzjoni tal-klim kollha bħall-enerġija, l-IT, eċetera, u jorbtu għan fl-imkien. f'network. Jien ma naħsibx illi il-kummissjoni tista' tkopri kollox f'dak li qed inti, mhux id-diretturati ġenerali kollha u l-kummissarji kollha kkooperaw. Aħna ħanimxu biex nimxu l-qoddim anke fir-rigward dak li semmejt inti dwar il-bliet intelligenti, anke fil-futur. Grazzi. Grazzi il-kollega Verhajem. Ikjoġbok. Monsieur le Commissaire. Sur Kommissarju, 18 ta' settembru li għadda deputati franċiżi adottaw abbozz tal-liġi kontra terrorizmu li propona survalt l-artiklu 9 ta' din il-liġi taħseb li jridu blokkati ċertu siti tal-internet mingħajr ma jkun hemm bżonn ta' awtorizzazzjoni minn imħallef biex ikun hemm ġlieda kontra terrorizmu għalhekk l-eżekuttiv jista' jiġġielet li jagħlaq dawn is-siti fil-waqt li terroristi kriminali oħrajn jistgħu Eh, jużaw eh, software bħal Tor. Eh. Fjannar li għadda kien hemm ukoll kritika dwar ċina u kienu għallu li di ma kienieċ liġi kontra il-terrorizmu. Jena nibza li Franza se jsir dittatura digitali u se tillimita l-libertà tal-espressjoni x'biħsibek inti tamel biex tħares il-libertà diġitali uh, eh, li qed jeddu ċertu gvernijiet? Ich kenne das Gesetz noch nicht. Rutinger, Mikjosbok. Minix familjari ma' leġizlazzjoni li semmejt inti ma ħana natija daqqatajn u niforma opinjoni. Imma f'termini ġenerali nixtieq ngħid dan. Fir rigward il-libertajiet, il-libertajiet libertà ġenerali fi Franza għandi opinjoni tajba ħafna tal-Franċiż u ta' Franza in ġenerali. U fi rigward il-Ministru li semmejt inti, dejjem istu bħala xi ħadd li huwa favur il-libertà u l-ħelsin imma għet nitkellmu dwar id-difiża kontra il-terrorizmu. U fir rigward il-terroristi, l-anarkisti, il-kriminali, is-soċjetà tagħna fir rigward l-infrastruttura digitali u l-kontroll digitali, aħna iktar nistaw naqaw vitma tal-teddidiet li jen fuq l-internet u l-armi l-internet li jista' jintuża bħala arma biex ngħidu hekk. Ejja nagħtu ħarsa kemm l-infrastruttura tagħna, il-rinni tal-ferrovija, toroq kollox ummexxi diġitalment. Immaġinaw attakk fuq id-dinja diġitali Ovvjament dan jista' jwassal biex ikollu effetti avversi fermar potenzjalment minn pereżempju bomba. U għalhekk naħseb li nqogħdu b'sebajnejn aħjar hawnhekk. Unkun sodisfatt nisma' li huma l-idejat li ġew żviluppati f'Franza. Jekk il-Franċiżi dak li tippruvaw jagħmlu huwa li ħarsu s-soċjetà tagħna minn attakk diġitali tan natura li jiena semmejt,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 Għandi tliet mistoqsijiet, iżda diġà weġibt għal waħda mill-mistoqsijiet tiegħi. Fil-fatt. Jiena kuntent ħafna illi inti temes importanza kbira għal films Ewropej. U jiena naqbel miegħek fuq dan. Films li jkunu bbażati fuq diversità lingwistika wkoll. Biħsiebek tieħu bosta inizjattivi f'dan Ir-rigward biex tiżgura illi nistgħu nappoġġaw il-films Ewropej u d-diversità rikka li għandha fis-swieq globali, it-tinnu mistoqsija tiegħi għandha x'taqsam mal-swieq tal-mezzi ta' xandir. Rajna konverġenza dejjem tikber fost il-mezzi ta' xandir il-medja u hemm id-direttiva fuq is-servizzi audiovisivi u hemm ukoll il-direttiva tal-kummerċ elettroniku. Allura kif tivvalu tal-affarijiet? Minnaħa tiegħek. Kif tevalwa it-tweġibiet ta' swieq tal-internet, importanti li jkun hemm kanali ta' informazzjoni hemmhekk. U dan huwa punti ieħor importanti tal-multilingwiżmu. Grazzi. Kummissarju Uttinger, tweġiba. Iva, grazzi. Fsuq intern digitali il-diversità kulturali u lingwistika ħajbqaw hemm. Fis-suq intern digitali lan mhuwiex li nagħmlu uniformizzazzjoni jew armonizzazzjoni ta' diversità lingwistika jew dik tal-mużika jew tal-kultura jew tal-letteratura tagħna, aħna rridu nżommu dak li għandna u niżguraw illi ikunu jistgħu jistanaw u jitkattru. Naraw l-Istati Uniti bħala msieħba tagħna f'dan il-qasam u għalhekk nemnu li films bi lingwistika u bil-kultura tagħna ta' ċivilizzazzjoni fl-Ewropa għandha wassanna biex niftakru li dan jifisser ħafna u dan ifisser li għandna nkattru u nħeġġu u nappoġġaw il-kollegi responsabbli mill-kultura. Jina ċert illi jien nkun fosta qoddim li dejjem insostni dawn l-affarijiet, il-festivals tal-films u l-premji għal-films huma importanti u anki t-taħriġ fuq livell terzjarju huwa importanti. Imprezzabbli jkollha ngħid anzi, anke fir-rigward l-offerti li jkun hemm fir-rigward il-mużika u l-films, dan għandhom jitkomplu biex jkollhom rwol eh, Ewropew ta' veru fl-isfond Jiena naqbel miegħek fuq it-tieni mistoqsija li ressaqt li fuq il-valutazzjoni tiegħek, nifhem il-tħassib tiegħek li esprimejt u nagħmel l-almu tiegħi biex naġixxi fil-qasam tiegħi fuq dak li qed. Is-suq intern digitali ma jfissirx li l-affarijiet isiru uniformi u li jsiru armonizzati, anzi l-kontra. Grazzi, Sur Uttinger, issa nad il-mikrofonu nis-Sinjura Mia Petra Kumpola Natri.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 ta' din id-dimensjoni. Tinsiex li hemm 20% tal-persuni fl-Ewropa li għadhom qatt ma użaw l-internet. Huwa importanti li l-użu tal-internet nestenduh għal kull post, għal kull imkien. Digitalizzazzjoni jista' jkollha part importanti. Xtaqdi fl-industrija tagħna xi ngħidu dwar l-operaturi fuq skala żgħira huwa diffiċli immens għalihom. Id-daqs huwa aspett importanti. U importanti li wieħed ikun jista' jieħu sem fl-innovazzjoni li teħtieġ. Id-dinja mhijiex kwistjoni biss filosofika, ħajkonna soċjetà diġitali u f'soċjetà diġitali forsi anke l-għamla tax-xogħol jista' tista' tinbidel natura tax-xogħol kif nistgħu ninvolvu l-soċjetà ċivili dan ir-rigward is-sur Ottinger. Iva, naturalment, jena lest illi naħdem ma dawn l-organizzazzjonijiet li semmejt inti, l-laqdiet, il-unions, fost l-oħrajn, imma mhux qed nirreferu biss għall-impjiegi, għax-xogħol. Hawnhekk. Xol, xogħol jintlaqat l-aktar u dak li l-aktar jintlaqat mill-ħidma digitali. Fl-modi kienem il-protezzjoni kontra perikoli għal saħħithom, missjonijiet mill-magni per eżempju, sal-affarijiet imbidlu l-NGOs u l unions zgur jkunu involuti fit-tentativi tagħna biex nindirizzaw dak li inti semmejt. Dwar l-ewwel punt tiegħek. irridu industrija fuq skala kbira għaliex huma biss jistgħu jindirizzaw l-isfidi il-kbar. Dawk li jaħdmu rasom il negozju fuq skala żgħira mhux bil-fors jistgħu jiġilduha din. Fl-Ewropa rridu tlet protagonisti, tnej jew tlieta. Dan japplika għal-software, għal-hardware koll, biex nkunu nistgħu nikkompetu fix-xena dinija, fis-suq dinji jekk naraw numri, ċifri, su Amerikan, iżar minn tagħna imma ta' daqs paragonabli. Għanna suq jew tnejn fl-Azja wkoll, il-Korea Isfel, il-Ġappun, iċ-Ċina. Imma huma għandhom is-setat tagħhom ukoll. Xi protagonisti minn tagħna wkoll irdu jikbru, jitkatru, għaliex inkella hemm periklu li jispiċċaw. Għanna negozji li jipproduċu leps fost l-oħrajn. Irridu nkun nistgħu nikkompetu fil-Champions League, imma bħalissa dawn protagonisti ma jistawx. Timothy Kirkhope fissem il-Komitat Libe, kjoġbok. Onorevoli, Ottinger, tista tispiega għanna eżattament xħat għamil ħalli tiżgura l negozji żgħar u ta' daqs medju ma jkunux maħnu għaft dak li għat kabbir innovazzjoni fir-kupru ekonomiku li tantu meħtieġ u dan isir minħabba xi leġiżlazzjoni ta' protezzjoni ta' data. Inti referejt għal ċiberkriminalità u s-sigurtà. Jiena mħasseb dwar il-sigurtà tan-netwerk tal-Unjoni Ewropea. U attakki kontra l-infrastruttura digitali tal-Unjoni Ewropea biex niproteġu kontra dawn l-attakki. Taħseb li rridu nħarsu aktar lejn l-imsieħba globali tagħna u ma jkunniex biss investiment fiħda l-Unjoni Ewropea biss. Grazzi, is-Sur Rottinger biex wieġeb. Dwar it-tieni punt tiegħek, irridu data Irridu standards għoljin għal protezzjoni tad data Umbat irridu nid-dialogaw ma' protagonisti l-oħrajn madwar id-dinja l proċessar il-ħazna tad data trasferiment tad data fost l-oħrajn. Imbagħad dwar l-ewwel mistoqsija tiegħek. Inti imħasseb dwar l-SMEs. li kollom wisq regolamentazzjoni. L-startups fis-settur tal-ICT dan din se tkun l-iktar l-ikbar opportunità għall-Ewropa għandna Horizon 2020 li qed tistimola ir-riċerka u hemmhekk tajna bosta proġetti li l-SMEs u mhumiex il-kumpaniji l-kbar illi qegħdin jaħtfu r-riżorsi f'Horizon 2020 Il-budget huwa strutturat b'tali mod ħalli jiżgura li l-SMEs jirċivu l-fondi għall-investimentu u r-riċerka. Fl-istess waqt, irridu nkunu nistaw nimmoderaw u jkonna supervizjoni tal-proġetti tal-SMEs. L-ewwel net, irridu nimmotivawhom. Irridu ġeluhom jipparteċipaw, jinvolvu ruhom għanna sem ta' banek privati fl-Unjoni Ewropea u għalhekk f'dak li huwa riskju tal-kapital fis-settur tal-ICT aħna rridu nistrutturaw l-affarijiet tal mod ħalli l-finanzi disponibbli jiġu użati bl-aħjar mod. Fl-istess waqt irdu nkomplu nħeġġu lill-SMEs ħalli jieħdu fondi għal riċerka u l-iżvilupp mod speċifiku fis-settur tal-ICT irridu nistimulaw l kumpaniji żgħar u żgur mhux nabbuhom bwis burokrazija. Imbagħad irridu naraw x'qed jiġri lil hemm mill-ICT fl-industrija klassika l-SMEs, fl-inġinerija pereżempju, fis-settur tal-inġinerija. Hemmhekk id-dinja ħad inbidel ta' taħt fuq għal fil-ġejjeni eh, fabrikat ħatkun kontrollata minn mezzi digitali. Dawn il-punti kollha huma importanti f'dan il-kontest. Naddi l-kelma l-sur Mikael Teurer. Grazzi, President. Komissarju, nominat. Inti tkellim dwar il-cloud computing, il neutralità tan-net għax importanti għal-liberali, protezzjoni tad-data, xtejdinna dwar teknoloġija tal-encryption. Għaliex liberali jgħidu li jrid ikun hemm teknoloġiji Ewropej tal-encryption. Is-sur Almunja għal liġi tal-kompetizzjoni mhix biżejjed biex tirristrinġi is-setat ta' Google. għanna bżon ta' approċ ta' politika industrijali bħal tal-Airbus, per eżempju, fejn aħna kompetitur reali vizavi l-Amerikani, il-Boeing. Aħna ħajkonna l-istess approċ fid-dinja tal-ICT u jekk namlu dan kif nistgħu nkunu kompetittivi? Kif jista' jkollna vantaġġ fuqhom? Grazzi standards Ewropej għas-sigurtaw kodifikazzjoni l-encryption huma tassew limitati. Irridu naraw x'inhu possibbli f'termini tekniċi u kol x'inhu ġustifikabbli f'termini ekonomiċi. Irridu nirranġaw l-ewwel affarijiet tagħna. Dwar Google Dan naraw bħala każ iżolat jew inkella parti minn fus ta' affarijiet li ndaħluhom flek ekim sejjaħ pakket ta' Google. Google fl-2014 fid-dawl tal-menti illi rċevejna, wieħed irid jiddeċiedi ħal namlu kompromess ma' Google, kompromess għabbażi tal-kompromess illi nstab fi frar, kien hemm kompromess fi frar flimkien ma' Google. Il-periklu huwa illi il saħħa tas tiegħu fis-suq ħatib hemmhekk. Il-search engines u l-kobor tagħhom huwa importanti u għandhom implikazzjonijiet fuq setturi oħra naturalment. U hemmhekk irridu najmu ċertu interess minn ħata settur Ewropew. Issa, xieħseb il-parlament dwar il-neutralità tan-net? Jina naqbel miegħu, jina nixtieq li l-parlament jiżgura l-proposta tal-Kummissjoni tkun f'konformità ma' dak il-li xtaq il-Parlament u ma titnaqqas fil-valur tagħha. Meta tasa fil-livell tal-Kunsill kien hemm proposta inizjali tal-Kummissjoni jiena kont involut fil-istadju ta' tfassil tagħha. Din ġiet toddata b'mod unanimu mill-kulleġġ tal-Kummissarji. Ma nistax niċħad illi jien m'għandix responsabilità. Hawnhekk. Iżda huwa bejn il-Kummissjoni u l-Parlament. U aħna nafu u narfu nirrikonoxxu l-input tal-Parlament f'dan is-settur. Grazzi, se ngħaddi l-kelma lill-Onorevoli Giovanni Toti jekk joġbuk. Grazzi, President. Sur Komissarju, jiena diġà stajt napprezza tweġibiet tiegħek dwar id-drittijiet tal-awtur il-copyright imma nixtieq ngħid li operaturi kbar tal-internet qed igawdu minn protezzjoni legali fis-settur tal-konsumaturi u koll id-diversità kulturali għal protezzjoni tal-pluralizmu. Nixtieq nistaqsik x'aspetti tal-leġislazzjoni attwali taħseb illi aħna għandna nirrevedu ħalli nadottaw il-miżuri leġislattivi. U kif ħatuża l-istrumenti l-ġodda digitali sabiex issaħħaħ il-konnessjoni tal-Unjoni Ewropea ma' ċittadini tagħha u tippromuovi s-sem tal-istess ċittadini fih dan il-proġett Ewropew. Grazzi. Grazzi, is-Sur Rotiger biex iwieġeb. Il-mistoqsija tiegħek dwar il-ħtieġa għal-liġi Ewropea li għanda titjib mid-digitalizzazzjoni u tirrifletti digitalizzazzjoni tal-ħidma tagħna protezzjoni tad data l-privatezza tad data drittijiet tal-awtur fost l-oħrajn hemm regolamenti tas suq internu wkoll. Bħalissa jew m'għandniex ġurisprudenza Ewropea jew inkella nużaw dik li għandna u tittaplika fera diġitali għad naħdmu fuqha. X'qed nagħmlu bħalissa? irridu niddeterminaw narfu il revoluzzjoni digitali u naraw li ma metodi jaħdmu. Irdu namlu l-almu kollu tagħna sabiex niżguraw li bil mekanizmi ta' protezzjoni li għanna ikunu mekanizmi effettivi u jintoġbu kol madwar id-dinja li xle. Nabdil l-kelma. L-Sinjur Evelyn Gebhardt fisem il-Kumitat imku. Grazzi, President. Sur Ettinger, jina ma nafx, imma met inti tgħid illi tissimpatizza mal-fema tal-parlament, naf illi inti ma tantx inserju dwar dak li aħna ħanejdu jidher biċċar mill-aħħar tweġiba tiegħek. Insomma, Ismani, fi rigward tal-akwist fuq l-internet, iċ-ċittadini edin iħallu dejjem traċċi tagħhom infushom fuq l-internet mingħajr ma jridu jagħmlu hekk. Din id-dejta kollha tinġabar fil-verità. Hawnhekk il-protezzjoni eh, ta' dejta qed tinkiser u ma tittieħiġ bis-serjetà kif qed interessa din il-problema. Issa hemm suq. Suq f'dejta bħal di li qed tinġabar. Suq dejta li qed tinġabar timbih dwar l-aġir tal-xiri, tal-akwist, tal-ċittadini fuq l-internet dan il-punt tridu tindirizzawh u jekk iva, kif ħat indirizzawh? Issu Rottinger. Meta xi ħadd xaħġa ħaġa fuq l-internet ikel ħwejjeġ jixtrib taħla għaliex le. Jekk id-dejta tinġabar u dik id-dejta tiġi maħżuna hemm ċertu perikli. Minna l-oħra din id-dejta tista' tkun ta' siwi f'termini ta' kummerċjalizzazzjoni ta' marketing. Imma hemmhekk iċ-ċittadin għandu jkollu dritt sabiex dejta bħal din ma tiġix maħżuna mod permanenti u żgur ma tinkixxiex ma ssirx pubblika. Hemmhekk irridu nqisu l-interess tal-konsumatur li jidħol f'kuntratt, item kuntratt u wara dan id-dejta m'għandix tinżam mbagħad tinbih. Imbagħad il-konsumatur, ix-xerrej, irid ikun jafx qed jiġri, il-konsumatur għandu jkollu dritt għat-tarif għall-informazzjoni meta huwa jissuspetta li d-dejta tiegħu qed tiġi maħżuna irid jiskopri x'tibda dejta qed tiġi maħżuna għal ma raġunijiet u lil min qed tingħata. Dan huwa dritt essenzjali fil-fema tiegħi. Imbagħad apparti minn hekk. Hemm id-dritt illi wieħed jintesa. Li dejta bħal din titneħħa tosfor mill-internet. Biex bekk għal darbohra l-konsumatur ikun jista' jiġi protett il-konsumatur jew iċ-ċittadin jista' jkollu interess meta huwa jmur fis-supermarket jew jixtri ħwejjeġ fuq l-internet ikun forsi fl-interess tiegħu li meta huwa jarġa jmur dak il bejjef fuq l-internet il-kollu id-dejta tiegħu maħżuna għalli jkun jista' jagħmel tranzazzjoni b'mod aktar rapidu. Hemmhekk il-konsumatur għandu jkollu dritt li jiddeċiedi jekk id-dejta tiegħu għandix tiġi maħżuna jew le. Għandu wkoll ikollu dritt li jkun jaf x'tip ta' dejta qed tinġabar dwaru u qed tiġi maħżuna. Issa, naddu l-kelma l Sabina Ferajen. Kummissarju, fil-litra ta' missjoni tijak, inti titkellem dwar il-riforma tal-copyright. Titkellem dwar il revoluzjoni digitali, l-agġir tal-konsumatur, diversità kulturali. U inti għet li u importanti li nitlu fil-kif flok naġlu. Importanti li nsibu bilanċ bejn l għal-kreaturi, għall-awturi u kol l-inkoraġiment tal-kreativita u l-ġenerazzjoni ta' kontenut ġdid. Fl-istess waqt, hemm ħtieġa dejjem tikber għal aċċess faċilitat u għal multiterritorjalità. Biex bekk jinfetħu rotot ġodda ta' tixri tal-informazzjoni. L-internet ikun post kreattiv, ir-riforma ta' djaddiet tal-rajt tal-awtur. Taħseb li ħassibu dan il-bilanċ? Taħseb li ħassib tarf tal-affarijiet? Fl-moddi ma kienx daqshekk faċli li jinstab il-bilanċ. Naturalment il-munita għandha żewġ naħat, in-naħa kulturali u kol in-naħa ekonomika u industrijali. Grazzi tassew. Il-kultura ħatibqa prodott ekonomiku, prodott kulturali wkoll. Iżda, reklamar, sponsoring, dan kollu mandux xejjen in-naħa tal-kwalità tal-kultura. Il-kontenut għandu jibqa jiġi mħares mill-protezzjoni tal-copyright, teatru, l-mużawijiet, per eżempju, japplika wkoll għas-setturi kollha tal-kultura. Il- Kultura hija suprema dejjem. Il-beħ, l-appoċ, l promozzjoni dawn mandomx iċejnu il-kontenut kulturali minnu nifsu, il-drittijiet tal-awtur, il-tariffi l-mizati fost l-oħrajn. l-allima, l-istudenti fl-iskejjel għandhom ikollhom aċċess ukoll din hija ħaġa importanti, it-tariffi m'għandhomx jillimitaw. U importanti li iż-żewġ naħat ikollhom aċċess. U minn dan jibbenefikaw il-kreaturi. Hemm settur importanti tal-kultura li ma parti mill-pajsaġġ komuni. Id-dinja tal-edukazzjoni għanda kolla kull rotta miftuħa, kull triq miftuħa. It-toroq m'għandhomx jingħalqu minħabba dawn il-miżati. L-iktar ħaġa importanti hija li niżgoraw li l-partijiet kollha jinġabru flimkien fih dan id-diġi u fost id-diġis differenti. L-Onorevoli Weidenholzer, fisem il-Kumitat Libe. Grazie. Sur Ottinger, inti l-kummissarju nominat għall-ekonomija u s-soċjetà. X'ħat tagħmel ħalli tiżgura li fl-Ewropa jiġi użat bisħieħ il-potenzjal tal-internet. Kif ħat iżgura li din l-innovazzjoni kollha tibqa kompatibbli mal-protezzjoni tal-drittijiet bażiċi, privatezza tad-dejta. Kollox għandu jitqis fil-proġett il-ġdid tiegħek. X'taħseb li r-rabta bil-protezzjoni ta' drittijiet bażiċi u l-interess tal-industrija? Subi strateġiċi għal gvernanza fuq l-internet u ma' wkoll parti mill-portafol tiegħek, kif ħadd iżgura li jkun hemm standard Ewropew għal privatezza tad-data? Standard li jsir wieħed rikonoxxut. U l-ġurisprudenza Ewropea tiġi rispettata wkoll fi xena internazzjonali. Li nigarantixxi le naħdem kemm naħdem ma nistax nagħti garanziji jekk eh, u se jkollna ftejjemiet internazzjonali Iva, taf illi għanna bżon il-firem nista' nikkonvinċi l persuni li ħtieġu għal standards għal privatezza tad-dejta fl-Istati Uniti rridu f'dejjemiet ma' l-Istati Uniti ma' Russja fost l-oħrajn. Iżda ma jiddependix minna biss. Jiena nista' naħdem bla edha ma daqshekk nista' nagħmel. Ix-xogħol tagħkom hawnhekk intom bħala membri tal-Parlament ħidmietkom hija aktar importanti minn mill-ħidma tiegħi. Pala kummissarju, iva. Huwa intom u l-kunsilli tiddeċidu para dawk illi tgħaddu liġijiet. Aħna għandna responsabiltajiet tagħna rdu niżguraw li konna liġi solida kompetenti li tinvolvi kollox, xemma ma nista' nigarantilkom xejn mhux miegħi kelmu dwar dan il-ħidma l-kwalità l-proposti nemmen li hemm ħajib hemm ħajkun il ta' tad-dejta, sigurtà tad-dejta, din il-liġi kollha tal-drittijiet tal-awtur hija mil-quta mir-revoluzzjoni Digitali iva. Ma nistawx namlu kollox fuq livell Ewropew jekk il-Kummissjoni ma tagħmilx priorità Minn dan kollu u l-Parlament u l-Konsil mhumiex lesti li jinvolvu ruhom il-kol għandna x'nitilfu. Nista niggarantilkom li aħna nkunu aħjar jekk naħdmu id fitek niġbdu l-istess ħabel. Grazzi. Is-Sur Andreas Schwab mill-Kumitat Imko. Grazzi. Kummissarju nominat Dawn l-aħħar satajn u nofs tkellimna fuq ħafna kwestjonijiet differenti imma kwestjoni waħda importanti li se kollok taħdan fuqa fil-portafol tiegħek fil-ħames li ġejjin se jkunu settur tal-enerġija u kif da jorbot ma' networks digitali, mbagħad se jkollok hemmhekk xi ftit responsabiltajiet u dak li inti tipproponi se jkollu jaqbel miegħu il-Kunsillu fis-settur tal-enerġija, ma pereżempju il-konnessjoni bejn Spanja u Franza l-affarijiet mixin pass iktar kajman rridu morru l-ura għall-1990 meta s-suq intern kien għadu qed jimbenna, inti x'beħsibek tagħmel? Kif se tikkonvinċi lil kunsill sabiex ikonna 28 stat membru illi il-koll jaħdmu fl-imkien biex niksbu minn dak illi aħna kolla insarfu b'mod individwali. Il-Kummissarju naħseb l-aħjar mod huwa kooperazzjoni bejn il-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni. Rridu naraw kif nistaw nifrankaw il-flus billi namlu dan miżuri kollha miżuri Ewropej biex niżguraw illi konna aġenda digitali fuq livell Ewropew minajra se nibqa' frammentati u kollox se jibqa' ferm aktar oli. U mhux jew inkella se jkun ftit simulu għall-ekonomija u għan-negozjat wieħed ħares lejn il-PDG nara kemm għandna xogħol l-analiżi turina li l-Europa tkun f'pożizzjoni aħjar jekk aħna naħdmu fl-imkien u jkonna riżultati ferm aħjar mill jekk ikun naħdmu b'mod separat u dan rridu nkonfiċu għom dwaru l ċittadini Jena id-deċidejt li nitlob l-Konsill li jiddiskuti fl-imkien miħaj biex naraw jekk il-membri tal-Kunsill u miex lesti illi jiddigitalizzaw il-politika Ewropea u ma lesti illi jaħdmu fuq dan iva jew le. Issa, jena kolli najt illi erba darbiet f'dawn l-aħħar snin kelli l-opportunità li niddiskuti l-politika tal-enerġija mal-Konsil u dana s-enerġa jkoll l-opportunità li namlu f'Ottubru u nittama li il suċessur tiegħi se jagħmel l-istess u jiena sempliciment se nistieden lil kunsill biex japprova strateġija digitali Ewropea u niksbu l-approvazzjoni tal-kapijiet tal-gvern u tal-stat sabiex ikkonna eh, leġislazzjoni meħtieġa permezz teologu is-Sinjura Dalli. Sarju, Fid-dawl ta' skandli u kontroversi reċenti dwar il-privatezza tinħas aktar minn qatt qabel il-ħtieġa urġenti li nerġaw indaħlu l-fiduċja u nindirizzaw tħassib tal-konsumaturi u taċ-ċittadini Ewropej. Aktar u aktar jekk verament irridu niżviluppaw il-qasam tal-e-commerce. U biex nerġaw indaħlu l-fiduċja, rridu nikrejaw u napplikaw liġijiet b'mod tajjeb rridu ninformaw l-ċittadini dwar x'inhuma drittijiet tagħhom u sempliċement nillimitaw ruħna biss biex u obbligi ġodda. Inti, kif qiegħed tħares li timbotta l qudiem policies li permezz tagħhom iċ-ċittadini tagħna ma jħarsux lejn is-settur tal-ICT bħala teddida għal-jom. U aktar minn hekk ukoll kif b'mod konkret qiegħed tara li l-użu tad-data jista' jkun ta' benefiċċju għaċ-ċittadini Ewropej u kif qed tippjana li jkollna enfasi fuq il-benefiċċji fl-oqsma tas-saħħa, ambjent u anki l-aspett soċjali li t teknoloġija tista' twassal liċ-ċittadini u l-konsumaturi Ewropej. Grazzi. Please, uh, Mr. Ettinger. Grazzi ħafna. Em bosta oqsma fejn Id-digitalizzazzjoni ġib maħħa vantaġġi kbar, per eżempju, il-settur tal-kura tas-saħħa, sigurtà, kwalità tal-ħajja l persuni anzjani. Għalek naħseb illi l-ewel u qabel kollox għanna nieħdu eh, il-perspettiva ta' ċittadini u mhux biss dik tal-industrija u rridu nistaqsu kif se jinbidlu il-postijiet ta' xogħol id-djar ta' ċittadini tagħna. Kif jorganizzaw l-attivitajiet ta' divertiment tagħhom, kif se jinbidlu il-djar bil-permezz tal-smart metering. Dan għandu mnejn ibiddel il-mod kif in-nies jgħixu. Għalhekk eh, hemm uh, opportunitajiet mhux biss sfidi u aħna rridu ninformaw li ċittadini tagħna dwar l-opportunitajiet li għandhom, imma rridu wkoll nafżawhom dwar il-perikli. Eh, aħna rridu nippruvaw illi eh, neħuħ, neqirduħ dan il-periklu, imma għatmu ser xinna illi neliminaw kull tip ta' riskju mid-dinja. Dan l-aħħar għameta sħiħa dwar selfies illi jihdu il-persuni famużi illi poġġu ritratti tagħhom stess serwinin fuq l-internet. Dak li aħna nistaw namlu huwa illi niżguraw illi n-nies ikunu jafu x'inhu ma jagħmlu u niżguraw illi il-vantaġġi jelbu l-iżvantaġġi. Is-Sur Pascal Arimon, Komitat Imko. Grazzi ħafna, Kummissarju Ettinga. Inti għat eh, xaħġa li għamilna u importanti ħafna u koll li eh, l-fiduċa ta' ċittadini fl-IT hija il-muftiħ il għal suq digitali uniku. Regolament 910 li għadda ta' kmini din is-sena suppost se jtejjeb il-konfidenza ta' ċittadini fi tranzazzjonijiet elettroniċi għal kiena nistaqsi inti kif beħsibek iġġija l-autoritajiet tal-istati membri eh, jintroduċu sistemi elettroniċi taħlas, ħlas u tara li dawn jilħqu kull rokna tal-Unjoni Ewropea. U inti bat semmejt xi proġett pilota li jgħin li ċittadini u l-kumpaniji jikkomunikaw mal-Kummissjoni mod dirett permezz ta' mezzi elettroniċi, per eżempju, eh, biex jagħmlu offerti tagħhom, eccetera. kif tista' tikkonvinċi li ċittadini biex ma jibqgħux jibżaw mill dawn is-sistemi elettroniċi ta' pagamenti u li jibdew jużawhom. Il-Kummissarju nominat aħna għanna direttora ġenerali għal servizzi digitali interni li huma affiċjenti ferm. L-Europa jekk aħna rridu illi l-politika digitali ssir politika digitali Ewropea rridu nkunu pioniri u rridu natu eżempju. Fil-parlament jina ġejta hawnhekk madwar sitt xurilu u għattilkom fejn konna wasanna. Aħna qed nippruvaw illi ikonna sigurtà ta' data soda sabiex meta aħna naħdmu bejn eh, Brussell u Lussemburgu jkonna eh, komunikazzjoni sikura qed nippruvaw illi naqsu anki l-ispejjeż tal-trasport, etc. Aħna nistgħu wkoll natu servizz ta' pariri lill awtoritajiet lokali u reġjonali u natu għam daqqatit f'dan ir-rigward ukoll. Nofru l-om pjattaforma xirqa dwar jekk stat membru se jkun jista jikkomunika magħna b'mod elettroniku jagħmel proposti tiegħu b'mod elettroniku hemm argumenti favur iżda anki kontra. Ridu nippruvaw naraw kif se niffaċilitaw din il-komunikazzjoni mana għal dawn l-autoritajiet imma rridu narawx qed joffri s-suq il-proċessar ta' data intern tana għandu servi ta' model għal servizi eh, servizzi tal-gvern elettroniċi u amministrazzjoni elettronika madwar l-Europa, Sur Dietmar Kosner, Komitat Juri. Il-mistoqsija tiegħi Sur Ettinger tirrigwarda drittijiet tal-awtur u inti diġa għat li din se tkun Kwestjoni importanti ferm fil-ħidma tiegħek bħala kummissarju potenzjali fil-futur. Kif se, tasal għal bilanċ bejn dak li għandu jitħalla fidejn nissu u fejn hemm bżonn ta' aktar xogħol leġislattiv. Mod partikolari għal dak li huwa promozzjoni ta' tkabbir u impiegi u kemm tagħti importanza l drittijiet tal-awtur fil-kuntest tal-Karta Ewropea għad-drittijiet fondamentali għal dik li hija ċertezza eh, legali u l-promozzjoni tal-diversità kulturali għal ċittadini kollha. Umbat, dwar il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali kif nistgħu niżguraw illi ikun hemm rispett ta' dawn ir-regoli u kif nistaw nizguraw illi dawk illi għandhom id-drittijiet tal-awtur jieħdu passi legali meta id-drittijiet tagħhom jiġu miksura. Komissarju nominat. Bil-drittijiet tal-awtur hemm żewġ drittijiet fondamentali li huma voluti. L-ewwel id-dritt għall-libertà tal-informazzjoni u id-dritt ta' aċċess tal-informazzjoni u kull tip ta' servizzi dawn huma drittijiet ta' ċittadini u hemm id-dritt għal proprjetà intellettwali. U hemmhekk l-idea hija li xi ħadd li jipproduċi prodott kulturali għandu drittijiet fuq dak il-prodott. U dawk id-drittijiet għandhom ikomplu jeżistu anki fid-dinja diġitali għal dik il-persuna illi ikolla proprjetà ta' xi eh, ikolla proprjetà intellettuali tkun ħolqita i. Imma mbagħad mill-banda l-oħra irridu naraw kemm qed jitħallsu l-artisti jew l kreaturi u kemm nistaw niskuraw illi dawn ikollhom id-drittijiet tagħhom imħarsa, kemm għandhom bżonn ta' appoġġ. Jiena żgur mhux forsi irrit inkun involut fil-kwistjoni ta' drittijiet tal-awtur f'dan il-kuntest għaliex naf kemm l-affarijiet jistgħu imorru żmerġ. Jiena lest illi minn hawn sena jew sentejn oħra nerġa' niġi hawnhekk fidejja jkolli proposta bilanċata li tkun għal benefiċċju ta' dawk kollha involuti. Il żewġ ma żewġ huma żewġ oqsma differenti u jiena rrid nipprova noħloq rabta bejnietom. Is-Sinjura Monika Holmeyer għal-Kumitat Libe. Grazzi ħafna. Kummissarju. Irrid nifoka fuq il-protezzjoni ta' data u l-proċeduri kriminali għaliex il-protezzjoni ta' data li twassal għal proċeduri kriminali ġiet diskussa anki mill-pubbliku l-lum għanna mijiet ta' eluf ta' credit cards li nsterqu, id-data demmek u ċittadini għandhom aċċess għalihom. Ma tkomx tatu id-data li għandkom intom uh, lil persuni li sawjal u il-kontijiet forsi jkun iktar faċil namlu hekk li konem mijiet ta' eluf ta' vitmi illi uh, jikkontattjaw l-autoritajiet partikolari ta' pajjiżhom. Aħna għanna niprovaw insaħħu l-effiċjenza sabiex il-ċittadini il sajkolom jkollhom fiduċa u anke kumpaniji bħal Google irridu jagħmlu daw l-affarijiet mod aktar maġġel u iktar mod effettiv il-komissarju Iva il-kas Google et juhdinna ħafna ħin, kas komplikat ħafna ilu mana l-ħames snin u naħseb li jekk aħna jirna xinna jkonna riżultat tajjeb u effettiv Google Iva kienu l-esti li jamlu kompromessi imma jekk dan mhux se jkun se jkonna naddu għal sanzjonijiet kif għamilna ma' Microsoft da żgur se jagħmel ġit lill immagini ta' Google. Pala regola ġenerali, detentur ta' credit card irrit jintala permess biex jittintuża l-kod tiegħu, imma ovvjament imbagħad fir-realtà naraw l-affarijiet jaħdmu bil-maqlub. Ovvjament, jekk il-credit card tiegħek tinstera, dak li hu fl-interess tiegħek huwa li il-pagamenti mill-kont tiegħek jitwaqfu malar kemm jista' jkun u l-kont tiegħek jintala għalhekk huwa importanti li l-pulizija da kollha voluti li jikkomunikaw malar kemm jista' jkun mal-bank konċernat sabiex dan kollu jsir possibbli. kollox ħollu jorbot fuq il-privatezza protezzjoni tad-data. Georgios Grammatikakis. Issa sur Georgos Grammatikakis. Nikjożbok. Grazie ħafna, Sinjura President. Naħseb li taf komissarju nominat illi hemm ħafna nies b'talent żgħażagħ madwar l-Ewropa. U jien nemmen li dawn iż-żgħażagħ jistaw joħolqu l-affarijiet, jistaw jkollhom kreattività, jagħmlu innovazzjoni u jkollhom mezz ta' impigi fuq skala kbira biex bekk ma jkunx hemm dik il-pressjoni kbira li jimmigraw u jitilqu mill-Ewropa għal postijiet oħrajn, għalhekk il-mistoqsija tiegħi għalik hija propju torbot propju ma' dan. Kif nistgħu nħeġġu n-negozji żgħar fil ekonomija diġitali? Kif ħanżidu il-ħiliet digitali taż zaza fost madwar l europa Ġala darbem hemm din iħtieġa tant d-dimajnin kulħadd. il komissarju nominat. Il-ħiliet digitali din għandha x'taqsam mal-edukazzjoni. Hemm tfal illi verament ikollhom għarfin minn djarhom stess diġa jkunu familjari minn eta zaħira bil-mezzi digitali minħabba huwom jew oħtom gbar minnhom fl-età u minħabba l-fatt li qegħdin f'ambjent fejn għandhom dawn l-affarijiet fuq ponot subajhom. U għalhekk irridu noħolqu dan l-ambjent għaliex lan huwa li dak li jkun ikollu l-ħiliet minn kmini fl-età ikunx ikun l-isfond familjari tiegħu u l-isfond domestiku tiegħu. It-tieni naħseb li l-vantaġġ tal-negozji żgħar ġodda fid-dinja diġitali hija li mhix iffokata fuq stat membru wieħed, tnejn jew tlieta. Jekk nituħarsa lejn l-industrija tal-karozzi u l-isforz tar-riċerka f'dan is-settur, kunu tafu li dik l-industrija twassal tkabbir impigi ma mhux fl-istati membri kollha, forsi għandhom benefiċċji imma l-output, il-produzzjoni, il-katina tal-provvista kollox ħajkun restret tal-numru żgħar ta' pajjiżi u hemm oħrajn li m'għandhomx żbokk għal dan għal din l-istess katina. U għalhekk forsi kollha ħarsu lejn swi oħrajn. Dan ifisser li dan jiftaħ il-bibin beraħal tkabbir, il-ħolqin tal-impigi, ikunx ikun id-daqs tal-istati membri dan japplika għal pajjiżi l-kbar kif ukoll għal pajjiżi żgħar Għal daqstant għandna bżonn strateġija tajba biex niżguraw illi iż-żgħażagħ ikunu jistgħu waqfu l-imprizi tagħhom fil-qasam digitali u jkollhom l-appoġġ li għantant għandhom bżonn. Dan jista' japplika l proġetti żgħar ta' riċerka, jista' jkun illi tipprovdi kapital ta' riskju u anke il-banek ta' investiment, il-banek strutturali ta' investiment u koll u ma tajnuna nemmen l-network Ewropew ta' startups jista' jinħoloq. Per eżempju nistgħu nimmaġinaw fejn konna round table tal-startups kollha Ewropej biex iż żazax kollha jkunu jistgħu jaqsmu l-esperjenza tagħhom, joħolqu networks biex bekk jiftaħ aċċess għal stati membri oħrajn permezz ta' din l-istess round table. Grazzi. Kummissarju nominat, unbat ngħaddi l-mikrofonu lil Sur Pavel Svoboda mill-Kumitat Juri, President. Grazzi, President, Kummissarju nominat Ottinger. lejla tajba. Komissarju, inti se tkun responsabli għal settur ta' drittijiet tal-awtur kollu. Rajt il-komunikazzjoni tal-Kommissjoni, l-Konsill u l-Parlament u din il-komunikazzjoni tisħaq mod b'saħħtu kif id-drittijiet tal-awtur jista' jevita li jkun hemm abbuż kummerċjali. ma terreferix għal l-aspett mhux kummerċali fil-komunikazzjoni, forsi dan jista' jkun abbuż ta' materjal mhux kummerċali, il-proprjetà intellettwali, jew għandkom strateġija apposta biex tindirizzaw l-abbuż ta' drittijiet tal-awtur fuq prodotti mhux kummerċali wkoll. Il-Kummissarju nominat. Sur Ottinger. Minnaħa għandek il-proprjetà intellettwali u minnaħa l-oħra għandek id-drittijiet tal-konsumatur, ċittadin, li kollom aċċess għal prodotti kulturali ta' kull xorta u ta' kull tip. Inti tidħol f'dimensjoni oħra bil-mistoqsija tiegħek u tweġiba tiegħi hija ċara. Għandu jkun hemm dritt għal proprjetà intellettwali u l-aċċess għaliha. Iżda finanzjarjament u soċjalment din għandha tkun possibilta' għal kulħadd li kulħadd ikollu aċċess. Fl-istess ħin tittevita li kunem is-serq tal-proprjetà intellettwali titħares id-drittijiet tad-detentur ta' drittijiet tal-awtur. L-abbuż tal-IPR minn partijiet terzi mhux koperti mid-drittijiet tal-awtur kemm fl-Unjoni Ewropea kif ukoll barra mill-Unjoni Ewropea hija l-ar każ possibbli li jista' jseħħ u dan għandna nevitawh. Dan benefiċċju tal-konsumaturi, però jista' jeħdem biss jekk nwaslu mezzi kemm jista' jkun ekonomiċi. Irridu waqfu minnu fih l-abbużi minn partijiet terzi li m'għandhom l-ebda dritt għal dan il-proprjetà intellettwali, l-ebda dritt li jiksbuha u jerżgħu jużawha mill Dan għandhom waqfuh minnu fih. Grazzi, Kummissarju nominat, naħseb li qegħdin fil-ħin, grazzi ħafna l daw kollha li tkellmu. Il-kollega Buzek jitkellem warajk. Naħseb li mistoqsijiet kienu importanti u kienu artikolati tajjeb u waslu biex jaqanqlu diskussjoni interessanti. Nirringrazzja ovvjament eh, Sur Uttinger għat weġibit tiegħu għal mistoqsijiet u nittamar nexxilu jixħet iktar dawl fuq il-dubji li kien hemm u fuq il-mistoqsijiet li trasqulu. Eh, invito u invito il-Sir Issa nistieden is-Sur Uttinger biex jagħmel il-konklużjonijiet tiegħu għandna ħames minuti għal konklużjonijiet tiegħek bħalma taf qabel ma ntemmu smieħ. Naddi l-mikrofonu lilek, jekk jogħġbu. Meine Damen und Herren Abgeordnete, vielen Dank. Eżis Sinjuri, membri onorevoli, kuntent ħafna l nexxinna niltaqgħu, grazzi ħafna ta' bilħaq għal-mistoqsijiet prattiċi u għall-opinjonijiet li esprimejtu dwar x'inhuma l-istennijiet tagħkom bħala membri parlamentari Ewropej. il-kwalità u anke l-intensità għal kif defendejtu l-ħsibijiet tagħkom u l-punti di vista tagħkom ħeġġeġ il-Kummissjoni, anke l-fatt li tkunu tafu x'għandha f'moħħa tagħmel kummissjoni, dan jewgura tajjeb għal futur ukoll. Hemm ħafna kumitati, punti di vista differenti u dan kellna niġbruh il-kol flimkien. U għalhekk nixtieq nitlob il-żewġ presidenti ta' dawn il-komitati li kellhom jisibu tarf din is-sitwazzjoni, sitwazzjoni ta' 2 plus 3 di varji involuti f'dan ismiħ u f'ismiħ oħrajn u nittama illi iktar il-qoddim nkunu nistgħu ngawdu mill-kooperazzjoni tal-Parlament minn stadju bikri għal kull kwa kwistjoni tista' tfetx. Inħares il-qoddim għal kwal dawn il-ħames snin ta' ħidma fl-imkien u l-unika mod kif nistgħu nindirizzaw dan kwistjonijiet kollha li semmew huwa li il-politiki digitali tagħna u l-leġiżlazzjoni tagħna nagħmlu aktar Ewropea, għandna bżonn il-leġiżlazzjoni xierqa biex ikollna regolamenti, standards xierqa u verament sodisfatt u naħseb illi intom ħakunu kritiċi imma ħatkunu siħeb eh, ġust ukoll. Ressaqtu mistoqsijiet tagħkom u jien ħnamel l-almu tiegħi biex inżomm mal-istennijiet tagħkom. Grazzi. President, grazzi. Kummissarju nominat Ottinger, grazzi għall-appell tiegħek aħna nilqawh, ovvjament, anke l-kollega Buzek. Issa nixtieq naddi il mikrofonu lill kollega Buzek għal konklużjonijiet tiegħu qabel ma naslu għatmim ta' smieħ taħna. Ik joġbu, fesis kollega. Grazzi ħafna, u għannet nishtiq nirringrazzja l-rappresentanti kolla ta' ċittadini Ewropej li flimkien maħna, l-lum ġew segwu ismiħ, il-mezzi ta' xandir, l-NGOs u daw kolla li qegħdin segwu il-smiħ taħna fuq is-sit tal-internet tal-Parlament Ewropew. Kuntenti li qegħdin flimkien, grazzi ħafna, grazzi lill-membri parlamentari Ewropej kollha l-mistoqsijiet li resqu u ħafna mill-mistoqsijiet tresqu mill-Kumitat ta' Kultura u Itre semmejna l-ismijiet tal-Kultura tal-Itre imma l-Kumitat l-oħrajn 30% waslu mistoqsijiet tagħhom. Jure, Juri, Libe, Itre, ġifiri kellna kooperazzjoni tajba ħafna mal-kumitati kollha. L-ewwel nett ikolli ngħid illi nixtieq nirringrazzjaw lilek l-ewwel qabel kollox, Viċi President tal-Kummissjoni, kurrenti ta' din il-Kummissjoni, Kummissarju nominat, għal tweġibit tiegħek, għall-impenn tiegħek, għall-involviment tiegħek, għall bħala ex-kummissarju tal-enerġija u anki l-kwistjoni tal- kwistjoni tal-enerġija kif għamlu aktar Ewropea, naħseb li din iktar ħaġa diffiċli li faċċajt il-ħames snin li għaddew ma intkun ta' suċċess. U nittamaw li kollok l-istess suċċess fil-ICT, fil-networks tal-ICT, fil-servizzi ta', transnetworks tal-ICT u fil-komunikazzjoni kollha ġenerali. Jienet nitkellem fi sem il-kumitat it-tre ovvjament dan l-istadju nixtuq lek ir-risq u kull suċċess fil-ħames snin li ġejjin. Għandi aħbar tajba għal membri tal-kumitati, ismiħ li jmiss għada fid-dissa ta' filgħodu. Naħseb li informazzjoni tajba likom u nerġgħu niltaqgħu ħodu kmini għan niltaqgħu mal-Kummissarju nominat Maras, importanti li kopri l-portafol tal-innovazzjoni, riċerka u l-industrija. Grazzi minn ġdid il kulħadd, grazzi lill ko-president bil-qeda ma' ġembi, grazzi għal kooperazzjoni kbira tiegħek u grazzi għal kooperazzjoni tiegħek kena suċċess f'dan ismieħ komplikat imma fl-aħħar mill-aħħar kien ta' suċċess. Biex nikkonkludi tajt is-Sinjura Costa, skużawni, nixtieq nirringrazzja ħafna lill-Onorevoli Buzek għal dak li qal, imma fuq kollox ovvjament nixtieq nirringrazzja lil Sur Uttinger għal disponibilità tiegħu, nixtieq nirringrazzja l-kollegi Kien pjaċira lija li f'dan ismiħ kien hemm 45 intervent ħafna komitat involuti, apparti l-kultura u l-industrija, feġġow bilanċ il-kwistjonijiet li għandhom xjaqsmu kemm ma' l-kostruzzjoni ta' ekonomija digitali kif ukoll il-ħolqien ta' soċjetà digitali. Dan kien lantana u naħseb li poġġejna fil-qalba il-suġġetti bħal pluralizmu kulturali, il-kreattività tal-kultura Ewropea bħala sfida tal-iżvilupp sostenibli, naħseb li din kienet turija tajba ta' dak li nixtiequ nagħmlu, apprezzajnija. Nixtieq ninformakom ftit punti ta' tarif għalikom, silenzju jekk joġobkom. Għandi xi ftit avviżi li nixtieq nagħmel. L-ewwel qabel kollox li nixtieq ngħid li issa ħankomplu bil-evalwazzjoni tal-Kumitati Konġunti għal dan il-Kummissarju nominat u għalhekk nixtieq narrafkom li ħajkun hemm laqgħa tal-koordinaturi tal-Kumitati itre u kult li ħisseħ in kamera għada fil-ħodu 30 ta' settembru 2014 mill-6 sa' 7 ta' wara nofsenar fil-laqa fil-sala ASP wieħed ġita tlieta. Nirringrazzja l-interpreti li erqu l-araq ta' zbino għal dan ix-xogħol imma grazzi tax-xogħol tagħhom u nawguraw li għal kulħadd kienet laqa li tagħti til frott Grazzi, grazzi tal-preżenza taħħom. We are perfectly in time. Fantastic.